Bien, mes chers collègues, je vous propose de vous installer. Kollegi, sis kollegi, nistedinkom biex tiħdu postkom, nirringrazzjakom tal ġejtu, għawnek ma nafdin il-kamra daqstant kbira, għal din il tagħna tal-lum wara nofsinhar, kjoċobkom, qabel nibdow nibdew nibdew il-ħidma tagħna. Nixtieq Nawguralkom sena mill-isbaħ 2018 għall-affarijiet personali tagħkom, mal-familji, mal-ħbib tagħkom, imma ovvjament ukoll kull interess ngħid dan nawgura ħidma tajjeb għax-xogħol tagħna l-ispeċjal dak li għandu x'jaqsam għall-Kumitat tagħna tat-terrorizmu hawnhekk fil-qalba tal-Ewro, fil-qalba tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li ġejtu nibdow mela bl-agenda tagħna tal-lum kif em, kif nagħmlu s-soltu nadottaw l aġenda tagħna. Għandkom xi oġġezzjonijiet jekk le dan jiġi qed nadottaw mela immorru <coughs> l-aħbarijiet li għanna għanna minna ħatana tal-presidenza memxej speċjal mill-ħadarba mela l-intqajna eżatt qabel il-vaganzi tal-miliet u immorru mal-ewwel għal punt numru tlieta. Se nitkellmu ma' Sur Michel u fl direttur tal-Aġenzija tal-Idrit Fondamentali tal-Unjoni Ewropea kollegi. U eh, għostu pjaċira li li nilqaw il-direttur ta' din l-Aġenzija ma' l-lum, Sur Flaherty, li ġi minn Vienna imma jekk jiena fimtso qabel ġijaw mar ukoll l-Awstralja. Qiegħed l llum sabiex niddiskutu fl-imkien aħna fil-kumitat eh, il-suġġett u anki dak li se jispjeganna u forsi intom tiftakru kollegi aħna konna qbilna fil-bidu tal-mandat meta toqgħu fil-kumitat tagħna u anki matul ix-xogħol tal-laqat li kellna qabel ta' dan il-komitat dwar il-dimensjoni tant importanti għad drittijiet tal bnin u drittijiet fundamentali eh, dimensjoni li trid tiġi trattata bċertu bilanċ fis suġġetti kollha. Suġġetti kollha li jolqtu il-kumitat ix-xogħol tal-kumitat tagħna. Ovvjament l-Aġenzija kif ta' fuq tajjeb intom dejjem saħqet fuq dan l-approċ ġifiri li dejjem ninsistu fuq drittijiet fondamentali anke meta kun qed nittrattaw sikurtà u l-ġida kontra il-radikalizzazzjoni, is-sitwazzjoni tal-vittmi tat terrorizmu u anki il-miżuri kollha differenti li setaw jittieħdu li qed jittihdu li qed jittieħdu meta qed nitkellmu fuq il bdid ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea li dawn dejjem jiġu trattati mill-Aġenzija ġifiri. L-Aġenzija taħdem fuq il-protezzjoni dritt tal-bniedem anki ġifiri fil- fil-qasam tal-interoperabilità tal-servizzi differenti, il-frontieri u koll esterni, dejjem ġifiri rispett tal-ħajja privata u anki rispett tal-id-dejta personali u tafu li fuq dan is-suġġett, anki jekk tafu il nirrepeti li Hemm dokument eċċellenti li ħareġ li ġi publikat fil flulju tas-sena l-oħra l-Aġenzija li ħarġet dan id-dokument fuq dawn l-affarijiet kollha nitlob lis sekretarjat li wkoll iddaħlu fil-minuti tax-xogħol li qed tal-ħidma tal-lum. Għalek Aziz Sur Oflaheti, ndur lejk, sabiex inti tkun tista tkellimna dwar l-aspetti prinċipali meta nitkellem fuq dwar tal-bniedem fil-qasam tal-ġlida kontra eh, terrorizmu ġifiri xol tal-kumitat tagħna. Għalek jiena nixtieq forsi nħalik titkellem għal xi kwarta, 20 <clears throat> minuta massimu wara mbagħad ikonna il-mistoqsijiet u l-tweġibiet nitlob il-kollegi wkoll li jirrispettaw il-ħin se nkun daqsxejn stretta magħkom fil-bidu tas-sena minuta eh, għal-mistoqsija sabiex id-direttur tal-aġenzija ikun jista eh, jirrispondikom ukoll fl-istess żmien anke jekk forsi ħankun inqas stretta miegħu meta niġu għat tajjeb għalek li b'dan il-mod ikonna dibattitu preċis tajjeb u li nkunu nafu fej qegħdin wara l-kull mistoqsija grazzi tal intom il-qajtu il-mod ta' kif se u sur direttur mal-ewwel nitlolbok biex tkellimna. Grazzi. Merci Madame la President, euh, Mesdames, Monsieur le Député. Grazzi, Signora President, deputati l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li intom istedintu il l-Aġenzija illum nixtieq nirringrazzja l-Kumitat dwar it-terrorizmu għax Ewropa sikura hija biss li taggarantixxi id-drittijiet fondamentali l-atti terroristiċi huma eh, problema anki ġifiri meta qed ngħidu eh, il-ħajja li mbatta tispinta għad-drittijiet kollha tlet snin wara l-attentati ta' Pariġi dan għadu dan hija xi ħaġa ta' veru l-lum ukoll. kol. Din il-ġlida kontra terrorizmu inkluż l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali. Spiss nisimgħu lum il-ġurnata li wieħed irid jaħżel bejn aktar sigurtà jew inkella rispett tad drittijiet tal-bniedem. U din hija zero sum game għaliex dan mhux minnu. Id-drittijiet fundamentali sigurtà jistgħu jaħdmu jitfejt. Ir-rispett ta' drittijiet eh, tal-bniedem mhumiex xkiel għas-sigurtà huma l-erruq ta' sigurtà aħjar anzi. L-impenni tagħna taħt liġi internazzjonali eh, li ju l-Kunsil tal-Ewropa, ġnus Maquda kif ukoll l-obbligi kostituzzjonali nazzjonali jibqgħu hemmhekk anke fi żminijiet fejn irridu nindirizzaw l-isfida ta' terrorizmu. Fil-fatt dawn l-oqsfa legali jinkludu diversi flessibilitajiet biex jippermettu lna nindirizzaw dawn l-isfidi b'mod effettiv. Sakemm fir-restrizzjoni ta' drittijiet nirrispettaw il-prinċipji bħal legalità, eh, neċessità, proporzjonalità, kif ukoll li nonorraw il-prinċipju tan non-diskriminazzjoni ir-riċerka tal-FRA fuq diversi joqsma u fl-esperjenza personali tiegħi turi li drittijiet fundamentali m'hemmx għalfejn ikunu mitqisa bħala xkiel biex bi għal dak li nixtiequ aħna bil-kontra, bir-rispett tad drittijiet tal-bniedem u bil-inkunu konformi mal-prinċipji li semmejt nistgħu noħolqu xi ħaġa sostenibbli, xi ħaġa sigura fiħdan l-Istati Membri tagħna. Fl-intervent tiegħi tal-lum mhux possibbli li nkopri il-kwistjonijiet kollha marbutin mal-ħidma tagħkom. Minflok se nislet eh, mis-sejbijiet tagħna u niffoka fuq tliet oqsma biss. L-ewwel net ir-radikalizzazzjoni kif se niġġilduha, it-tieni net kwistjoni ta' sigurtà u migrazzjoni u t-tielet net hemm l-implementazzjoni nazzjonali tal-leġislazzjoni tal-EU fuq it terrorizmu. L-ewwel net ir-radikalizzazzjoni. Aħna nilqgħu bisħieħ l-aċċent tal-kumitat tagħkom fuq il-ġlida kontra r-radikalizzazzjoni u fuq li nindirizzaw l-eruq tal-terrorizmu. L-Aġenzija tagħna tkompli tiġġenera dejta importanti biex tgħinkom f'dan il-kuntest, pereżempju, f'Novembru tas-sena l-oħra pubblikajna l-ikbar servej fuq l-esperjenzi tal-Musulmani Ewropej viżavi l-perċezzjoni tagħhom tal- forum ta' diskriminazzjoni, fastidju, violenza. L-ikbar servej tat tip tiegħu l-qazzar eh, fid-dinja kien jinvolvi 10.500 persuna fi 15 stat membru. Dawn in-nies kienu migranti tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni, però aktar minn nofshom huma ċittadini tal-EU. Ħanibda fej forsi ma tistennewx. L-aħbar tajba ħaġa importanti anki vizavi strateġija għal kontra terrorizmu, ġifiri li jem livell li ta' fiduċa fost dawn il-komunitajiet ta' migranti fl-istituzzjonijiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea, livelli għoljien ħafna, ola mill-perċentwali fil-popolazzjoni ġenerali u 81% esprimew rabta mal dawn l-istituzzjonijiet Ewropej, 76% identifikaw li l-om infusom bħala marbutin mill-qrib. Din hija ħaġa tajba nistgħu nkomplu nibnu fuqha bħala soċjetà li tirrispetta eh, li l nfissa. Il-livell ta' rispett imbagħad jonqos fil-kuntest tal-esperjenza ta' fastidju diskriminazzjoni sakemm nippermettu dawn it-tip ta' affarijiet fis-soċjetà tagħna aħna nkunu qegħdin naħlu l-potenzjal li jeżisti Għaldaqstant, l-Aġenzija tikkonsidra bħala konklużjoni minn dan is-survey li l-ġlida kontra radikalizzazzjoni taħtieġ fost l-oħrajn ġlieda sostenuta fil-konfront ta' dawn il-fastidji. Eh, rridu nindirizzaw livelli inaċċettabbli ta' diskriminazzjoni fuq ix-xogħol, flotti ta' servizzi, edukazzjoni u kif ngħidu f'diversi kuntesti hemm bżonn ukoll ikun hemm ġlieda sfiqa fil-konfront ta' reati u kliem ta' mibeda. Hawnhekk inżid għal darb'oħra mill-ħidma tal-Aġenzija tagħna li aħna tallimna ħafna dwar li ma strateġiji għall-integrazzjoni jaħdmu u li huma l-fatturi ta' suċċess jew le b'dawn l-istrateġiji. Elementi ta' interess dirett eh, fil-konfront tal-ħidma tagħkom hawnhekk f'dan il-kumitat tagħkom eh, u kollu ma pertinenti. Mir-riċerka li publikajna sena ilu, insemmi xi punti ta' malajr. L-ewwel net l-element lokali, strateġiji lokali jaħdmu aħjar meta mqabbel ma' dawk ċentralizzati, rridu nifokaw eh, fil-raħal fil-belt, eh, kon aħjar. Tinninet ħaġa importanti, ħaġa li ma ngħidux bizzejiet dawn l-istrateġiji rridu jkunu żviluppati u rolled out b'konsultazzjoni mal-grupp li għad li għedin indirizzaw u mal-popolazzjon tal-lokali, rridu kun jafu l-xuxin dawn it-tnejn. It-tielet net, eh, irridu nadottaw approċċi imsejsin eh, fuq is-sessi wkoll. L-approċċ tagħna eh, soltu ikun gender neutral ħafna drabi. Din il-neutralità però mhix ħaġa tajba, din il-neutralità tfisser li nkun qegħdin nitraskuraw l-esperjenza tan-nisa, ħaġa importanti din anki l ġejjieni U finalment il-ħidma tagħna turi li r-rollout ta' dawn l-istrateġiji mi suġġetta biżżejjed għal reviżjoni xirqa perjodika. Ħafna pajjiżi jistgħu jagħmlu aktar hawnhekk, eh, jitalmu mill-esperjenzi tagħhom issaħħu l-istrateġiji mbagħad skont il-ħtieġa. President, aħna għamilna din l-analiżi ħriġna b'dawn is-sejbiet bħala parti mill-kontribuzzjoni tagħna għal grupp tal-Kummissjoni tal-Livell li fuq ir-radikalizzazzjoni l-għajna l-istadina biex nipparteċipaw. Aħna beħk provajna nidentifikaw li hemm bżonn approċċi ibsin fil-konfront tas sigurtà, però flimkien ma dawn għandna bżonn ukoll ċertu impenn ukoll. Naħdmu mal-komunitajiet, niżguraw li jkun hemm diversità, biżejjed pulizija, nindirizzaw id-deprivazzjoni soċjali u nindirizzaw teddidi oħrajn fil-konfront tal-individwi u l-komunitajiet. U inċidentalment hawnhekk nista' nżid li hija fl-esperjenza tiegħi bħala ex kummissarju ta' entità nazzjonali li dawn l-approċċi tas sigurtà kif ukoll is-soft society approach iwaslu r-riżultati tajbin meta niġu biex nindirizzaw u nevitaw ir-radikalizzazzjoni. Dan rajtu anki f'pajjiżi stess, rajt kif din l-istrateġija se tettejn ħafna f'din it-tip ta' soċjetà b'mod li ma b'mod li nitalmu mill-iżbalji tal-imodi wkoll. Issa, it-tieni qasam li xtaqt insemmi eh, huwa marbut mar-rabta ta' sigurta kif ukoll l-immigrazzjoni. Hawnhekk nista' nibda bil-intenni dak li l-Kummissarju King għal dan l-aħħar f'dan il-kumitat meta huwa ħeġġiġkom biex toqgħodu attenti biex ma jkunx hemm tħassib eh, li dejjem jiżdied eh, brabta ma' dawn is-suġġetti huwa semma kif dan jista' jgħin l-estremisti biex jissaħħu huma u naqbel, però dan mhux biss jgħin lill-estremisti, però apparti minn hekk jipperikola wkoll il-livelli neċessarji ta' protezzjoni ta' dritti tal-bniedem għall-innoċenti u ma dawn inkludi tfal ovvjament. Mhux qed ngħid hawnhekk President l kumitat m'għandux iqis l-element ta' sigurtà dan huwa neċessarju, però xorta waħda hemm bżonn li dan irdun nqisuh f'kuntest li ma jipproblematizzax il-migrazzjoni bħala xi ħaġa li twassal għal ċerti problemi. Irdu niftakru però x'semma Julian King u dan huwa l-kuntest għal programm sinifikanti tal-Aġenzija tagħna. Aħna ħriġna diversi opinjonijiet anke hawnhekk għall-Parlament eh, brabta mal-migrazzjoni u dritti tal-bniedem dan l-aħħar pereżempju mal-konformità tal u koll. U ukoll kontribuzzjoni li saret eh, fil-konfront tal-grupp tal-Kommissjoni tal-livell li fuq l-interoperabilità tas sistemi tal-ġbir tad-dejta fil-frontieri Ewropej u jekk tippermettuli wkoll ngħid xi ħaġa fuq din il-kwistjoni wkoll l-interoperabilità eh, li konxju li hija importanti ħafna fil-mandat tagħkom. Nibda billi ngħid li l farej tifimma l-interoperabilità għandna bżonna din għal ħafna skopijiet leġittimi għal sigurtà aħjar però għandna bżonna wkoll għal protezzjoni aħjar għad drittijiet tal-bniedem, pereżempju l-intraċċar ta' tfal li jkunu ebu, eh, pereżempju dan kollu jista' jiffaċilita bil-kbir l-intraċċar ta' dawn it-tfal li jkunu ebu. Però ovvjament din it-tip ta' interoperabilità trid eh, teżisti trid teżisti b'ċertu eh, mod ukoll. Aħna fil-kontribuzzjoni tagħna sħaqna fuq diversi elementi fundamentali fosthom il-prinċipju ta' purpose limitation. Aħna meta nqisu l-interoperabilità nħeġġukom biex kunu vigilanti biex tiżguraw li dan il-prinċipju purpose limitation jiġi mħares il-materjal jiġi użat jew maqsum għall-iskop li jiġi miġbur għalih. Kwistjoni oħra li konna sorprizi li kena l-enfasizzaw kienet l-importanza ta' sistemi ta' data li dawn eh, jiġbru d-data b'mod preċis, għaliex qegħdin isiru ħafna żbalji u dan naraw repetutament fil-ħidma tagħna. Pereżempju, f'dawn l-aħħar xhur intervistajna uffiċjali tal-migrazzjoni fil-frontiera u aktar minn nofsom qalu li huma kienu identifikaw żbalji sinifikanti fit-dħul tad-dejta fis-sistemi fix-xogħol tagħhom żbalji fis-SIS pereżempju u fis-sistema tax-Schengen ukoll. Żbalji ovvjament waslu għal kull tip ta' problema marbuta mal-dritti tal-bniedem u jwaslu wkoll problemi ta' sigurtà għaliex eh, sistema ta' data mhux preċiża eh, mhix xi ħaġa effiċjenti, diffiċli biex tgħin dawn l-oqsfa ta' sigurtà. Intom suppost irċivejtu diġà mill-Kummissjoni il-proposti tagħha brabta mal-interoperabilità dan wara l ħidma tal-grupp tal-livell tal-esperti. U dawn komplew jibnu fuq l-opinjoni tal-Aġenzija xi ħaġa li oġbitna din. Il-proposti jinkludu koll elementi li ma ġewx mitqisa biżejjed fil-grupp tal livell oli, però jista' jkollhom implikazzjonijiet marbutin ma' drittijiet tal-bniedem ħansemmi tnejn li forsi tixtiequ tesploraw aktar fil-ħidma tagħkom fil-kumitat. L-ewwel netem il-proposti marbutin mal-kapaċità ta' interoperabilità biex din issib identitajiet eh, multipli tal-istess individwu u mbagħad hemm il-kapaċità permezz tal-interoperabilità li wieħed jidentifika ċittadini ta' pajjiżi terzi għal nikwota mid dokument tal-Kummissjoni skopijiet ta' public policy jekk kif definiti fil-liġi nazzjonali. Jiena mhux se noqgħod eh, nidħol f'dan kollu issa però nixtieq niġbilkom l-attenzjoni li huma marċi fewx biżejjed attenzjoni minn naħa tal-grupp ta' livell għoli dawn l-affarijiet u allura hemm bżonn li nkomplu nistudjaw affarijiet hekk. U t-tielet net finalment nixtieq nirreferi għall-implementazzjoni domestika tal leġiżlazzjoni komunitarja fuq it-terrorizmu. Hawnhekk nixtieq insemmi żewġ punti. L-ewwel sar ħafna xogħol mill-Parlament biex ikun hemm salvagwardji b'saħħithom fid-direttiva tat terrorizmu adottata s-sena l-oħra, però minkejja dan ix-xogħol tajjeb kollu l-impatt reali tad-direttiva se jiddependi fuq it traspożizzjoni nazzjonali issa speċjalment fejn hemm kunċetti li jagħtu l interpretazzjoni fuq livell eh, nazzjonali bħal definizzjoni ta' reati bħal inċitament ta' terrorizmu indirett. L-Aġenzija tagħna tikkonsidra għal daqstant li huwa importanti ħafna li s-salvagwardji kollha li nsibu fid-direttiva ta' terrorizmu ikunu parti integrali tal l-integrazzjoni u applikazzjoni nazzjonali. It-tinnet direttiva tinkludi dispożizzjoni importanti fuq il-protezzjoni u l-appoċċu kollha drittijiet ta' vittmi ta' terrorizmu. Dan huwa grupp li jirċi li eh, mhux qed jirċievi biżiet attenzjoni. U dan rajtu wkoll fil-ħidma tiegħi fl-Irlanda ta' fuq, wieħed mill-gruppi l-aktar traskorati bħala attenzjoni kienu dawn il-vittmi ta' terrorizmu. Jibqa' importanti ħafna li l-elementi tad direttiva li jitkellmu fuq dawn l-affarijiet da' drittijiet tal-vittmi tkun xi ħaġa trasposta kif inu xira xi ħaġa li forsi tixtiequ tu aktar attenzjoni, sinjuri. Onorevoli membri tal-Kumitat biex nikkonkludi nixtieq għannom tal-FRA għal darboħra nesprimi l-apprezzament tiegħi għal ħidma imprezzabli tagħkom. Eh, ħidma bżonn juża lina wkoll din. Nemnu fl-iżvolġiment ta' dan ix-xogħol li huwa mm, possibbli li naraw li m'hemmx kompetizzjoni bejn drittijiet tal-bniedem u s-sigurtà. Bil-kontra, nistgħu nkunu aktar effettivi jekk ikun hemm sinerġija bejn dawn iż-żewġ estremi. Jiena nkomplentikom l-appoġġ tal-Aġenzija tiegħi fil-ħidma tagħkom kemm permezz tad-dejta eżistenti tagħna eh, għanna l-materjal fil-kamra jek tixtiqu taraw u aħna d-dispozizjoni ta'kom biex jekk għandkom mistoqsijiet eh, tistaw tagħmluhom u aħna nweġbukom. Grazzi. Merci beaucoup, uh, Monsieur le Directeur. Grazie ħafna, Sur Direttur, tal-interprezentinna dan ix-xogħol li huwa xogħol aġġornat u ovvjament li jolqot il-kollegi tiegħi u jista' jiftaħ ukoll id-dibattitu naħseb żgur għandkom xiri kummenti. Katerina Kinici se tiftaħ u bad Birgit Sipal Van Orden, naħseb għanna din l-lista ta' nis minuta għal-mistoqsija. Grazie. Grazie, President. Grazie l suru flerti anki għall-intervenzjoni tijaw illi għal darboħra rappresentan mod komplut l-analizi li saret fu il-fat li nistaw aħna nġibu fl-imkienu jgħan kontenti li inti tista tajdu da il-sikurta u flimkien mal-rispett ta' drittijiet. Jiena kuntenta li inti erġajt għat moċar illi dan huwa dak illi provajna namlu bid-direttiva fuq il-ġlieda kontra terrorizmu li ħdimt fuq għajna wkoll. Però irridu aħna issa nimplementaw dawn l-indikazzjonijiet ta' direttiva billi namlu intervenzjonijiet konkreti. Inti tkellim fuq ħafna affarijiet, imma waħda minnhom hija tinteressani ħafna dik ta' radikalizzazzjoni fuq radikalizzazzjoni. Nafu illi dina hija fost iż-żaza u dana jiġri bil-web il-messaġġi ta' mibeda u, u, li għaddu bil-web u mm, sfortunatament dana ir-radikalizzazzjoni s-sir ta' malajr għanna bżon ta' intervenzjonijiet soċjali, kulturali, ma xiktar nistaw namlu propju teknikament bil-fat li nistaw inneħu dawn il-messagġi minn fuq il-web. il web xinni l-opinjoni tijak billi fl-istess ħin rispettaw il-drittijiet tal-bnidem u anki s-sikurta. U ritnala, eh, anki jekku ftit minuta, anki fil-ħabsijiet anki e, il-pajis tagħna jirrispetta l-kultura, reġjoni e, għal dawk in-nies li qegħdin inħabs. Però importanti li nevitaw illi isiru radikalizzazzjoni ġodda fil-ħabs. Iridu nimxu lejn triq ta' normalità e, u li għal diġà radikalizzata u rridu neħu radikalizzazzjoni biex ngħidu hekk. U nixtieq nkun nafxini għal pożizzjoni tiegħek. Grazzi. Merci beaucoup Katerina Kinici. Grazzi ħafna Katerina Kinici. Il-kellim. Grazzi. Il-President għal li li il- Għawnek naħdmu b-table tennis, b eh, stoqsijat weġiba u issa fimta xie da tfisser. Grazzi, signora Kinici. Iva, bla dubju. Dan l-att ta' radikalizzazzjoni s-soltu jizvolġi online, Iva, pero dan huwa l-ħar stadju biss, Em, katina itwal mbagħad il-ħolqien ta' vulnerabilità fl-individwu fejn fejn imbagħad jillandja dan il-messaġġ online biex najtek. Eh, minn dak li rajna aħna bl-integrazzjoni l-esperjenza tal-Musulmani fl-Ewropa, diffiċli li rabbi laru fejn in-nies mhumiex irrabjati fejn ma jħossuhomx integrati. Mhux se noqgħod intenni dak li qed aktar kmieni, però ta' min jgħid li vizavi radikalizzazzjoni li nindirizzawa fl-aħħar stadju tagħha. Naħseb dan mhuwiex tajjeb, però dan qisu l-perspettiva kollha. Diġa qed jiġri ħafna wkoll brabta ma' radikalizzazzjoni online l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex biex tejn biex il-messaġġi ta' mibeda fuq l-internet jitneħħew pereżempju. Aħna bħala ġenzija qegħdin naħdmu wkoll fuq fuq programmi ta' media literacy u kol xaħġa li forsi tkun disponibli fuq livell nazzjonali. Avolja mux xolna, pero xolna u għali nizviluppaw il-modjul se kunu disponibli b'mod li f'ċentru tal-komunità fl-iskejjel eh, tfal specialment taw il-ħiliet biex jarfu bejn eh, l-aħbarijiet ta' veru, il-fake news, u affarijiet leġittimi u mux, Imbagħad fuq drittijiet reliġjużi tal-priġunieri, ovvjament. Din mhux kompetenza diretta tal-EU u allura l-Aġenzija tagħna eh, ma mletx xogħol espliċitu f'dan il-kontest, però jiena nfakkarkom sempliċement li drittijiet reliġjużi bħad drittijiet l-oħrajn huma suġġetti għal limitazzjoni. U sakemm il-limitazzjoni tista' tkun leġitimizzata għabbażi tal-legalità, neċessità u proporzjonalità fl-interess ta' dawn il-miri leġittimi bħalma identifikajtu intom, eh, dinja xi ħaġa li tkun taħtix l-attenzjoni tagħna. Grazzi ħafna sur u fl-aħħarti. Nisimgħu il xufer Van Orden għal minuta issa. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairman, and, thank you very much. Uh, Grazzi. Grazzi s-sura fl-ħerti u koll għall-interventi tijek. Nifem li rridu nqoddu attenti għall-migrazzjoni. Pero fil konferenti tal-Islamisti, dawn l-elementi huma marbutin li semmejt inti. Il-maġġoranza ta' l-atti terroristiċi li qegħdin isiru fir-Renju Unit li saru l-aħħar xar snin ġew wetqa minn nies eh, li għandhom sfond eh, marbut ma' l-migrazzjoni fir-Renju Unit. Eh, minkejja dan sena wara sena aħna nkomplu migrazzjoni massiva minn pajjiżi li għandhom kultura totalment differenti minn tagħna, anke l-kunċett tal liġi tagħhom komunitajiet li waslu għal ċerta ostilità meta jiġu f'pajjiżi bħal tagħna. Huma ħafna drabi jispiċċaw f'komunitajiet li ikunu saħansitra qar minn dawk li jkunu ħallew warajhom f'pajjiżhom minn flok ma jkunu qegħdin jaħarbu huma jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' estremizmu fil-pajjiż adottiv imbagħad. Jena jidir li li ma nistawx nkomplu sejrin kif aħna sejrin. Hemm bżonn li nirrikonoxxu l-ewwel net din ir-relazzjoni u hemm bżonn ukoll Intom taħsbu per eżempju. Forsi wasalna biex nirredefinixxu ċerti aspetti ta' dritti tal-bniedem fid-dawl tal-sfidi li qegħdin niffaċċjaw għaliex uħud minnhom huma wkoll sfidi ta' natura eżistenzjali. Thank you, Madam, thank you to Mr. Van Orden. Um, I, I'm not... Grazzi. Jena, ma nistax nidħol fl ispeċifiku ta' xinu jiġri fir-Renju Unit, però fl-Unjoni Ewropea mhuwiex il-każ li l-maġġoranza ta' atti terroristiċi jiġu perpetrati minn nies tal-ewwel jew tieni ġenerazzjoni sfond eh, ta' migrazzjoni dan mhuwiex il-każ. Hemm inċidenza għolja minn naħa ċittadini tal-istati involuti, ovvjament. important, not least based on the lack of empirical data to claim otherwise, to avoid Għem ah, din il-kwestjoni ta' problematizzazzjoni fil-konfront ta' ċerti komunitajiet bħal migranti. L-indikazzjonijiet kull darba juruna li mux għaddin niddeskrivu eh, il-gruppi b'mod ġenerali bħala terroristi. Dwar il-migranti li waslu fl-Europa fl-2015, per eżempju, s-sena tal-ikbar pressjoni 52% eh, ġemotija protezzjoni internazzjonali 52 mal-ewwel istanza ġifieri, ġifiri għazbis masanna fl-istadju ta' appell u dan huwa indikattiv, u indikattiv ukoll l-inqisu kemm nies qegħdin jaħarbu mill-gwerra u għal darb'oħra dan jagħti l-idea li hemm bżonn protezzjoni internazzjonali. Aħna U x'inhu mhux qegħdin ngħidu li m'hemmx nies fil-komunitajiet migranti, fil-komunitajiet tagħna wkoll hemm nis ħżiena. Mhux qegħdin nagħtu l-idea li m'għandux ikun hemm approċċ marbut mas-sigurtà. Però li tgħid l sitwazzjoni tal-migrazzjoni kollha hija potenzjal għal terrorizmu, eh, ma naħsibx li huwa għasew dan għaliex dan jista' jwassalna l-problemi oħrajn dwar jekk eh, id-drittijiet e, tal-bnida m'għandhomx jiġu adottati biex jindirizzaw din il-problema eżistenzjali li semma l-kellim ma naħsibx li naħseb li importanti li nżommu f'moħħna kemm il-qafas legali internazzjonali huwa flessibbli bħala strument. Ftit huwa assolut fil-liġi internazzjonali marbuta ma' dan il-qasam, hemm bżonn bilanċ bejn l-għoti tal drittijiet u restrizzjoni. Kull ma' nitolbu huwa li niżguraw li l-prinċipji jkunu rispettati non diskriminazzjoni, ecc. L-idea tal-ping pong hija propju li nistgħu nirrispondu anki li sura l flirti Nishtiq nerġa' ngħid xi ħaġa. Le, kollega, l-ideja tal-ping pong hija li kulħadd ikollu ċans jitkellem u jpoġġi mistoqsija. Forsi konna ċans għat-tieni round mbagħad. Mela, il-kellim li jmiss għal-minuta ma. Sinjura President, l-idea kollha ta' dan it-tip ta' diskussjoni li aħna nistgħu nirrispondu għal għal-kellim, għal xinkella ma jkun hemm nibda ping pong. Aħna kull marit rrid nagħmel rrid nirrispondi e, jekk e, nistgħu nistaw jina nishtiq inkompli u namil komment irridu narfu li ħafna mill ċittadini huma terroristi u rridu noqdu attenti kif se napproċċaw di għandna diffikultà hawnhekk niddeċidu min jista' jidħol f'pajjiża fajizna u meta naraw li hemm terroristi jew estremisti eh, marufin illi dun kunu nistgħu nespelluhom, nebatuhom l-barra Dan huwa l-punti għaj, dan huwa dak li xtaqt ngħid. Sur O'Flaherty, irrisponda l-ewwel mistoqsija tiegħek id-dibattitu irrit ikompli għalhekk jiena naħseb li nisimgħu il-kollegi biex kulħadd ikollu ċans daw kollha li jixtiequ ipoġġu l-mistoqsijiet jkollhom ukoll it-tweġibiet mid-tweġibit tal-missiden tagħna u jekk il-żmien eh, jippermettilna nerġgħu ngħaddu għal round ieħor ta' mistoqsijiet. U b'dan il-mod ikunu nistgħu inkopru s suġġetti kollha. U jekk ma jkollniex ċans tistgħu wkoll tpoġġu l-mistoqsijiet bil-miktub għax ovvjament il-Sinjura Flaherty ikun ħafna maħna na ċans nil-taqaw miegħu kol drabi oħra. Il-Sinjura Anna Gomez. Thank you, Mr. Flart. Grazie. Grazie, Mr. Flart, tal-li għatinna li fil-fat minnajri drittijiet tal-bnidem aħna ma nkunux qed niddiġildu b'mod effiċenti kontra terrorizmu. Għax nkunu qegħdin fuq l-istess livell kriminali ta' terroristi. Ek jiena ninterpreta dak li għattint. U anki jini ringrazzjak tal-li tkellimt anki fuq id-diskriminazzjoni u l-harassment, għax jiena nħoss li ħafna mill-problemi mal-immigranti ta' tini u ta' tile ġenerazzjoni huma propju il-problemi ta' proċessi sbagliati ta' integrazzjoni fis soċjetajiet tagħna. Li e e mistoqsija tiegħi hija fuq il-bżonn illi jkun hemm diversità fil-forzi tal-polizija u tas-sikurtà dan huwa importanti ħafna. Aħna smajna mm, u nafu illi dawn il-radikalizzazzjoniet edin jgħinu li xulxin. E, musulmani u migranti u dawn il-komunitajiet edin biex najdu ekki hemm cross-breeding bejnietom. Grazie, grazie anki tal-klim tijak. Gentili irridu nirrispettaw drittijiet tal bnidem fil-strateġiji ta' sikurtà mhux biss biex ma ninżlux fuq livell tal-kriminali naqbel miegħek, però anki biex naslu għal riżultati aħjar ta' sikurtà Aħna jkollna sikurtà aħjar jekk nevitaw din għaljena u n-nies u nimmarġinalizzawhom. Sistema ta' sikurtà bażata fuq drittijiet tal fil f'dan il-mod mhux qed jikkontribwixxi għal radikalizzazzjoni li huwa periklu. It-tieni punt il-punt principali tijak ja fuq il-diversità tal-forzi tal-polizija. Jekk fimtek tajjeb. U anki fil-personal tal-ħabs, tal-ħabsijiet, jena naqbel perfettament li il-rizultati tana juru illi u importanti nuru li dawn il-komunitajiet edin eh, eh, nimpenjaw ronna maħom u forsi maħniċ etna naslu għal rizultati kif suppost. Jena propju tkellimt fuq din il-kwestjoni speċifika fil-Irlanda ta' fuq, u rajt li il fide miex bizzejiet. Irridu naslu għal mm, biex ikonna idea ċara ta', ta xolijiet li huma preċizi ta' min għandu jagħmel xiex eh, b'mod preċiż kullimkien. Grazzi ħafna, grazzi tal-risposti u l-esperienza li ehm, intom inti esprimejt maħna. Sa sur Gerard Depre, iva, grazzi ħafna, Signora President, sur u flaħerti, għandi zoċ eh, mistoqsijiet fuq l-interoperabilità, mx namillek inti għettinna kemm importanti dan ehm, għal ehm, intom għamiltu rapportakom meta il-proposti tal-komitat ma kienux għadhom ħarġu. Issa dawn ħarġu u qed nippruvaw nirrispondu mod pożittiv għal riski li intom għajimtu wkoll fir-rapport Intom se taġġornawhom il-proposti tagħkom li nsibu fid-dokument l-analiżi ġifieri rrit e, ġifiri proposta li sana fuxini biex ma tiġix użata fini ħżiena. U tini l-Aġenzija għandha ħaġa xtejt fuq id-dibattitu li għaddej ċertu pajjiżi jekk naċċettawx nies ta' dawk il-pajjiżi li mbagħad marru jġildu fis-Sirja u f'pajjiżi oħra. Hawnhekk hemm ksur ta' drittijiet fundamentali jekk dawn ma jiġux aċċettati lura fil-pajjiż ta' nazzjonalità tagħhom jew nkella dawn l-affarijiet inħalluhom li jkunu responsabilità tal-qrati tal-ġustizzja ta' kull pajjiż differenti. Iva, grazzi ħafna Gerard Depre għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet preċiż ħafna. Grazzi, Sur Depre. E, e, żewġ punti e, distinti fuq l-interoperabilità aħna l-analiżi oriġinali tagħna tajnija fil-kontest tal-livell tal-grupp tal-livell li xieħut mill-proposti tagħna ġew aċċettati oħrajn le u fil-dokument tal-Kummissjoni eh, ma ma ġewx inklużi. Iva, tkun ħaġa tajba li l-Aġenzija terġa' tagħmel il-kummenti taħna tagħha. Aħna għandna żewġ possibilitajiet biex nagħmlu dan. Waħda eh, hija li fix-xhur li ġejjin nagħtu rapport importanti fuq drittijiet fundamentali u l-biometrika. U dan huwa u dana qed jagħtina opportunità biex nkunu nistgħu nagħmlu reviżjoni tagħhom dawn affarijiet fix-xnur fix-xhur li ġejjin. Naturalment jekk il-Parlament ikun jista' juri eh, opinjoni eh, tagħhom tkun ħaġa tajba wkoll. Il-kwistjoni tal-foreign fighters fil-fatt mhumiex foreign għax huma ċittadini tal-Istati membri illi nibatuhom lura miex ħaġa li aħna għanna opinjoni fuqhom Imma risposta tagħna ta' inizjali hija illi aħna għandna dmir eh, mhux eh, neħiżuhom imma jekk huma għamlu atti kriminali irridu nipersegwitawhom. Però rridu nonoraw l-identità nazzjonali ta' dawn il-persuni. U niqafaw għax dina miex ħaġa li analizzajna fil-fat mod preċis fil-xogħol tal-Aġenzija. Grazzi ħafna issa nissimaw l elena Valencia. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi għal din l-informazzjoni, għal ħidma tagħkom ukoll u għal dak kollu li jista' jikkontribwixxi mhux b'mod li dan il-kumitat kun jista' jagħmel xogħol tajjeb għal xogħol diffiċli dan li nħorġu b'ċerti miżuri li jkunu għadhom mhux adottati u li jsaħħu l-ħidma tagħna kontra terrorizmu. Ġifieri ħaġa importanti ħafna din li tiġi hawnhekk inti u tgħidilna jiena t-tfal li jkunu ebu din il-problema tħassibna ħafna, inkredibbli li fil-kuntest ta' Unjoni Ewropea moderna, żviluppata, jista' jkun hemm numru kważi impossibbli li tiddefinixxih ta' minorenni li ħadd ma jaf fejn spiċċaw, mitlu fejn. Però mhumiex mitlu fejn huma fil-verità x'aktar ikunu f'idejn traffikanti, mafi, eċetera. Jiena nixtieq inkun naf daqsxejn aktar dwar x'intom tagħmlu intom. Biex jiġu mħarsa dawn it-tfal mitlu fejn il-kollaborazzjoni tagħkom mal-pulizija tal-Istati Membri, servizzi ta' intelligence, imxejna daqsxejn hawnhekk jew xorta waħda se nibqgħu b'dawn l-eluf ta' tfal mitlufin fil-frontieri tagħna. Thank you, thank you, Madam. Grazie. Grazie, Presidente, grazie, Signora Balanzjana. Aħna, anki aħna imħazbin eh, fuq dawn il-livelli u ma jkbar mill kwalunkwe stima li għanna uffiċali, anki uffiċali. Imma aħna naħsbu li nistaw anki naħdmu aħjar biex namlu rintraċċament ta' dawn il-persuni u nistaw per eżempju ntejbu il-faċilitajiet ta' riċezzjoni tagħna ta' riċeviment biex it-tfal ma jebux. Aħna fir-riċerka tagħna rajna aktar minn darba illi servizzi eh, lokali eh, professjonali e, huma ma verament soluzzjoni tajba f'dan il-problema. Nistaw intejbu ħafna l-amir tagħna billi namlu dan għax it-tfal meta jaslu jisibu li għaw dawn is-servizzi mbagħad mhumiex se jelbu. It-tieni punt. Hemm narfu illi hemm ħafna d data li tista' tgħinna nsibuhom il dawn it-tfal għal daqstant l-interoperabilità hija importanti. E, e, jista' jkun hemm element ta' data fl-Eurodax f'post ieħor. Però l-fatt li m'hemmx interoperabilità ma nistgħux aħna nqablhom flimkien dawn id-data. U għal daqstant e, li jkun hemm interoperabilità tajba, effiċenti aħbar tajba l-Ewropa. Aħna rridu niżguraw illi s-sistemi ta' guardianship tagħna jaħdmu ħjar. Għax bekk anki nevitaw li jelbu tfal. Anki la darba li, specialment la darba li tifel mbagħad ikun instab wara li jkun eb, li nevitaw li jerġa' jeb. Kenna xi titijib f'dan is-sistema. Is Però iridu nirsolvuh darba l-dejjem dan il-problema. Għax sakemm ma namluħx dan, se jkomplu jelbu dawn it-tfal. E, u hemm punt ieħor fuq il-kwistjoni ta' l Valenciana, x'qegħdin namru biex insibuhom il dawn it-tfal. Iridu aħna l-FRA maħniex oper maħniex aġenzija operativa nixtieq kieku imma ma nistgħux aħna noħorġu biex naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet imma biex, biex, biex, biex niċċara il-fat li u biex il-risposta il tiegħi tkun tajba, tkun komprensiva. Signora Stevens. Grazzi, President, kollegi. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja id-direttur tal-id-direttur u erti Hemm bżonn insibu bilanċ bejn il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u s-sikurtà. Hemm sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fuq dan is-suġġett. Per eżempju, is-soċjetajiet ta' telefon m'għandhomx eh, obbligati jżommu data. U dana edin iwaslu għal situazzjoni li fiha x-xogħol tal-pulizija jkun ta' diffiċli. Naturalment din hemm ħabba kwistjoni ta', ta rispett tal-privacy Imma kif jistaw jaħdmu l-pulizija jekk mandomx data huwa diffiċli li insibu bilanċ bejn is-sikurtà u l-privacy f'dan il-każ. Allora jiena nixtieq nistaqsi jekk inti għandek xi risposta fuq kif nistgħu nsibuh dan il-bilanċ. Ah, bla dubju ma nistgħux aħna Eh, inkunu fidejn terroristi. Per eżempju, kaħna irridu illi persuna titlaq minn ċertu pajis, persuna li kella passata kriminali u ta' terrorista, aħna bil-forsi rridu nżommuħ f'pajjiżna? Għaliex id-drittijiet tal-vitmi huma inqas importanti mid-drittijiet tal-kriminali? Din hija l-mistoqsija tiegħi. Din ukoll hija mistoqsija taħraq. Eh, nisimgħu tweġiba tiegħek għalija. Iva, eh, hawnhekk għaw zoċ kwistjonijiet jek fim tajba. Wahda fuq il-protezzjoni ta' dejta u rapprox tal orti u l-oħra fuq l-espulsjoni ta' terroristi. Hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk eh, distinti jek jina fim U dana jipermeti li anki fuq punt ta' sur fan orden li jena propju ma taċ risposta għal mistoqsija tijaw. Mela fuq id-data retention fuq iż-żamma tad-dejta. Il-qorti tal-ġustizja ħarġet b'sentenza ċara u rridu napplikawa u rridu aħna nimplementaw fix-xogħol tagħna anki għal skopijiet ta' sikurtà b'mod li eh, nirrispettaw id-deċiżjoni tal-qorti. U importanti però li niftu li l-qorti ma tixxekkilx eh, b'mod eh, attuali il-xogħol ta' servizzi ta' sikurezza l-orti kull ma qalet hija illi iż-żamma tad dejta m'għandix tkun indiskriminata, imma tista' ssir b'mod proporzjonat u mirat għabbażi ta' parametri legali ċari. U din hija tieqa ta' opportunità u ti oħra hija nistgħu nippermettu aċċess jekk ikun hemm ċerti kondizzjonijiet wara reviżjoni mill-awtorità ġudizzjarja. U anki din il-ħtieġa hija mitigata f'każijiet eċċezzjonali ta' urġenza. Anki hawnhekk hawn tieqa ta' opportunità biex nkunu nistgħu naħdmu f'dan il-kuntest. U nixtieq inżid li lem il-deċiżjoni tal-qorti fuq iż-żama tad-dejta rridu niftakru li għandna direttiva speċifika fuq il-protezzjoni tad data personali u minnaħa tal-infurzar tal-liġi li tara f'mod espliċitu li Eh, l-interess leġittimu biex neġildu kontra il-kriminalità. Il-rizultati ta' ta' dawn il- dawn ix-xogħlijiet ta' sekk drakoniċi fuq l-espulsjoni. Kull ma nistanajt ngħid huwa illi nitkellem fuq il-prinċipju ta' non refoulement illi għal bazi tal-possibilità li nibatu persuni lejn stati terzi anki persuni kriminali li huma a riskju ta' eh, persekuzzjoni fil-istat. Dan il-prinċipju huwa forsi wieħed mill-iktar antik, l-iktar qadim fil-liġi internazzjonali. Però hawnhekk flimkien mal-sentenza fuq ir-żama ta' dejta hija prinċipju tal-istat ta' dritt li aħna impenjati nil-rispettaw. Merci. Grazie. għal un risposti U issa nisimaw. Thank you very much. Ah, Sipol, Birgit. Birgit Sipol. Grazie, nishtiq nistaqsi xi ħaġa fuq l-interoperabilità. Xina ma ma ma smajtx stqarrijiet ċari fuq il-neċessità, fuq il-bilanċ bejn il-neċessità u l-proporzjonalità. Jena nammen, nemmen, naqbel li hemm ċerti sfidi, imma li nintroduċu l-interoperabilità, l-interoperabilità, ma nistax nara kif dawn jistaw jirsolvu l-problemi ta' kolla. L-onet il-kualità ta' data ħafna data ma jistawx jinqraw fil-databases kollha u dinja waħda mill-problemi. T'ini problema aħna m'għandniex l-Unjoni Ewropea linja komuni fuq kif niddeċidu liema informazzjoni hija daqshekk importanti li għandha tkun imdaħla fis-sistemi u li ma le. La kit tajt li din il-problema rridu nirrisolvuha u dan huwa veru, però eh, sinċerament forsi inti għandek iktar informazzjoni minnek jiena ma nistax nara kif dawn il-problemi jistgħu jirsolvu ruħhom min-naħa l-oħra. Biex noħolqu l interrobili interoperabilità se tqum ħafna flus, ħafna bidli tekniċi u għadni ma tkellimx laqas fuq problemi oħra illi ħafna drabi il-kwalità tad data hija ħażina u ma tistax tiġi użata b'mod effettiv. Ħafna drabi irridu iktar żmien qabel ma dawn id-data jidħlu fil-databases internazzjonali u la darba jidħlu f'dawn id-databases internazzjonali mhux dejjem huma kollha Eh, fil-databases Europea. Ewropea. Allora xinu għas-sens? Iridu nirsolvu dawn il-problemi qabel ma naddu għattini punt ta' interoperabilità. Pero hawnhekk qegħdin nippruvaw nagħmlu t-tieni pass qabel ma nagħmlu l-ewwel wieħed. U jiddispjaċini President li nitkellem fuq affarijiet oħra wkoll. Aħna m'għandniex ġdida bejn ir-reliġjonijiet, din hija mhix ħaġa vera aħna għanna ġlida bejn is-setat għaliex huma il-pajjiżi tal-punent illi qed jinfluwenzaw il-pajjiżi fejjem il-kultura musulmana jien nixtieq infakkar il kulħadd illi il, il fl-Iran is-sitwazzjoni kienet sejra tajjeb imma mbagħad wara l-Istati Uniti u l-Renju Unit daħlu intervjenu U bat għanna l-Afganistan u Sirja u l-Jemen u il-maġoranza tar rifugjati illi għandhom eh, perċentuali olja li kollom eh, status ta' rifugjat edin jaharbu mill-Sirja, Libja u, partijiet oħrajn. Eh, u manħaltux l-affarijiet għawnek u jina napoġġa bisħiħ il sur għaw flerti. Kull bnedem għandu drittijiet, anki jekk wieħed huwa kriminali u terrorista, aħna m'għandniex il-possibilità nibatuhom lura fejn jistgħu jinqatlu. Irridu eh, jiġu eh, mixlija qoddim qorti u ma nistawx nibatuhom lura. Umbat fuq il-kwestjoni fuq l-interoperabilità nixtieq nkun nafx x'qed isir biex nisolvu l-sfidi, l-sfidi tal-ewwel pasta ta' interoperabilità. Uh, grazzi. Issa ħafna mistoqsijiet ta' natura teknika meta nitkellmu anke fuq sitwazzjoni suwa sitwazzjoni dinjija u nħalli fidejk biex tirrispondihom. Grazzi, Signora President, u Signor Sippel, anke grazzi tal-li tkellimt fuq l-interoperabilità l-komunitana illi diġaħna eh, esprimejna bil-miktub kienu proposti li ġew diskussi fis-sajf. Issa l-Kummissjoni e preparat dokument ta' irfinar u forsi hemm elementi hemmhekk li għadhom ma ġewx implementati. Imma fil-analiżi dettaljati li tajtkom daqsxejn waħda it-toma e llum biss, aħna niddiskutu li kif il-prinċipi ta' neċessità proporzjonalità jistgħu jsibu bilanċ bejniethom aħna nirakomandaw ikun hemm sistema ta' cascade fl-interoperabilità li ħat analizza anki kwestjonijiet ta' importanza. U din hija bażi anki għal biex nagħmlu proposta qawwija li nħossu li ma nistgħux nevitawha fid-drittijiet tal-bniedem u purpose limitation. U kif għat iktar kmini, aħna wkoll imħasbin fuq il-kwalità ta' data innatu dan qabel u hemm evidenza illi jistgħu jsiru l-żbalji u fejn isiru żbalji ma jfissirx illi se tkun traġedja. Imma eh, eh, eh, il-problema hija li waslu għal inqas sikurtà u nistgħu nistgħu aħna naħdmu fuq dawn il-problemi illi intkom taħsbu li mhumiex irsolvuti b'mod xiera. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Kulmel auch ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Direktor, und ich glaube, es ist ja völlig... nirringrazzjakom ħafna, direttur. Ma nix dubju dwar il-fat li kol bniedem għandu jgawdi minn drittijiet bażiċi fundamentali, Rispettivament mill-azzjonijiet eh, ta' dak li jkun. Nixtieq norbot ma dak li ntqara aktar kmieni minn Jeffrey Van Orden Fil-qasam tat terrorizmu u tifmu ħażin għan x'approċċ għandna nħadnu wieħed teoretiku jew għandna nqisu l-isfidi partikolari li qegħdin niffaċċjaw fl-Ewropa bħalissa. Il-migrazzjoni hija waħda minn dawn l-aspetti mhix xi ħaġa li nistgħu sempliċement eh, nejdu terrorizmu ifisser migrazzjoni u migrazzjoni twassala terrorizmu. Mux qed hekk jiena, Il-terrorizmu ovvjament ġi effettwat mill-numri kbar ta' nies li daħlu fl-Ewropa u li se jkomplu jidħlu wkoll. L-integrazzjoni importanti u rridu nieħdu miżuri effettivi biex niġġilduh it-terrorizmu. Nixtieq nisma' min-naħa tiegħek issa x'inhu fattibbli? Għaliex nagħmlu xnamlu? se niddiżappuntaw lil l-elettorat tagħna jekk se nispiċċaw biex noħorġu b'mudell teoretiku biss. Umbat in-nies jgħidu isma' dan tajjeb jinstema' tajjeb, però mhuwiex fattibbli. Irridu naraw x'inhu fattibbli aħna. u jekk naraw l-affarijiet mhumiex fattibbli b'mod matematiku wkoll irridu nistaqsu mbagħad jekk il-qafas legali irid jiġi mirqum imbagħad forsi xi ħaġa li hemm bżonn li nagħmluha u dawn il-miżuri mbagħad ikollhom jittieħdu. Nixtieq nisma' minn għandek li ma oqsma inti taħseb li jistgħu jkunu kandidati potenzjali għal dan it-tip ta' tirqim b'mod li jkollna regolament ta' ħarsien tad-dejta b'saħħi ta' xi ħaġa li tipproteġi lin-nies ma tkun xi ħaġa li tapplika biss għal qasam tal-migrazzjoni, però rridu nkunu ċari li ċittadini fl-Ewropa mħasbin ħafna brabta ma' dawn l-affarijiet. Iċ-ċittadini tagħna jixtiequ miżuri tangibbli li jkunu implementabbli. Voilà une réponse, euh, une question dense. Grazzi ħafna. Jekk inti tista' tuġiba din mistoqsija ġifiri dejjem għannom tal-Aġenzija tijak thank you very much indeed. <laughs> It, it covered quite a wide range of issues. Um, I think on issues of... Iva, fuq kwistjoni ta' ħarsin ta' data. U zamma ta' data jiena diġa semmejt il-gwida dettaljata tal qed nirċivu mill-ICJ kif ukoll mill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem Ewropea. Dan huwa servizz importanti ħafna anki bħala xemżon isir. U importanti ħafna li nfakru il-qorti ma eskludiċ l-aċċess għad-data, sempliċement il-qorti ippreżentat ilna il-rule book li permezz tiegħu dan l-aċċess leġittimu jista' jinkiseb. Dwar l-integrazzjoni u hawnhekk nifhem u nirrikonoxxi x'inhu tħassib li ġie espress li l-integrazzjoni effettiva hija importantissima. Ir-riċerka tagħna dejjem turi li hemm xi kwistjonijiet li huma li wieħed jarrom b'mod ripetut il-fenomenu pereżempju tas segregazzjoni de facto tal-housing l-edukazzjoni bħas sitwazzjoni tar Roma pereżempju u dan jiġri ripetutament fis-soċjetà tagħna. Ma tantx ikun hemm strateġija xi ħaġa bħal din, ħaġa li tiġri però fostom għaliex mhux qegħdin ninvestu bizzejiet rizorsi fl-edukazzjoni lingwistika għal migranti li għadhom jaslu. U jekk dawn il-tip ta' migranti ma jistawx jitkellmu l-lingwa u ma jistgħux eh, jitħlu għall ispejjeż tal-privat biex jitalmu, allura xem skop għal impjieg, skola, eh, familja, etc. ħaġa li nsibuha ripetutament dejn u kofert aktar kmini aħna nsibna li l-involviment Inti semmejt ukoll l-approċċ teoretiku li għandna nevitaw u naqbel għandna bżonn nkunu aktar prattiċi naraw x'ħaddem x'ma ħademx u dak li jaħdem huwa l-isforz lokali, sforz fuq livell ta' belt jew raħal u mhux xi ħaġa kontrollata mill-kapitali. Ninvolvu l-komunitajiet lokali joqogħdu bil-qiegħda mal-migranti biex tinstab soluzzjoni miċ-ċittadin stess u dan jaħdem u waħed mill-aktar affarijiet importanti li sibna mir-rapporti tagħna huwa l-identifikazzjoni u l-iskambju ta' dawn it-tip ta' prassi minn stat membru għal ieħor. Grazzi ħafna, Sur Direttur, biex nalqu dan l-ewwel round u se jkollna ċans nagħmlu tieni round għal dawk li jixtiequ jerġgħu jipoġġu mistoqsijiet ping pong, ma nixtuqx k sinjur, imma naħseb dan il-mod eh, kulħadd ikollu ċans li jisaqsik jibombardjak bil-mistoqsijiet. is Zulika. U il-kollegi l-oħra li diġat tkellmu jekk kan ridu jistgħu jerġgħu jimpoġġu il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna li sur direttur għal dawn l-interventi minna ħatijek. Kif tafu? Aħna, nistennew bil-ħerqa biex nibnu unjoni ta' difiża ehm, ma l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, għadna ma nafux. X'forma se tieħu din l-Unjoni tad-Difiża? Fil-fatt, rridu nżidu s-sigurta anki briz iċ-ċittadini tagħna, speċjalment wara dawn l-isfidi kollha li faċċajna f'dawn l-aħħar snin. Ovvjament, eh, anke wara r rapport tal-2014 tal-Parlament Ewropew, sorveljanza massiva Eh, għamiltu xi xogħol intom, kalkom xi rispons eh, brabta ma eh, dan ix-xogħol. Insa inti x'taħseb dwar dan il-bilanċ bejn is sorveljenza ġenerali tal-komunikazzjoni li hija meħtieġa bla dubju biex nindirizzaw dan it-teddit, speċjalment it-teddit terroristiku, u r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-ċittadini tagħna u tal-migranti wkoll X'taħseb inti? Se jkun hemm bżonn xi tip ta' leġiżlazzjoni komuni jew inkella xi tip ta' regoli komuni tal-inqas fuq is-sorveljanza ġenerali tal-komunikazzjoni għaliex hemm xi pajjiżi li implementawha din xi liġi ġodda oħrajn m'għamlu xejn. U sa jkun diffiċli ħafna kull ma jmur biex nakkomodaw il-pożizzjoni tal-istati membri differenti brabta ma dawn l-affarijiet. Grazie ħafna. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet. L-Aġenzija tagħna fuq talba tal-Parlament Ewropew ħarġet b'rapport fuq drittijiet fundamentali u s-sorveljanza fl-Istati membri kien hemm żewġ volumi, l-ewwel wieħed ħareġ sentejn ilu, l-ieħor xi ġimgħat ilu u dan sar fuq talba tal-Parlament. U aħna identifikajna ħafna kwistjonijiet li jistgħu jena taw attenzjoni fl-istati membri bħal per eżempju identifikajna li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom liġijiet marbutin ma' sorveljanza fokata, però mhux dik non effokata mbagħad. U ovvjament dan semmejtu aktar kmieni meta inti trażan id-dritti tal-bniedem eh, hemm ċerti prinċipji bħal legalità, eċċetera, per jekk m'għandekx liġi inti laqas bis-senti se tidħol fil-kwistjoni fl-ewwel waħda l-legalità. Din jaf tkun problema l ċerti stati membri. u mbagħad hemm dan il-pattern fuq l-entitajiet ta' viġilanza fl-istati membri. Naħseb hawnhekk hemm bżonn ħafna skambju tal-aħjar prassi bħala ħiliet, riżorsi, aċċess, affarijiet bħal dawn. U finalment, marbut mill-qrib ma' Din il-viġilanza hija r-rimedju. Eh, nifmu, rridu nifmu li eh, jista' jkun hemm sorveljanza mhux xierqa mbagħad ikun hemm rimedju għalija u dan ir-rimedju kif se jasal. Aħna dan kollu minni fuq talba tal-Parlament kien hemm kwistjonijiet ukoll ta' kompetenzi komunitarji u nazzjonali u allura l-Aġenzija mhux qed tipproponi li titkompla din il-ħidma fil-mument attwali lil minn dak li għamilna sissa. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Avant de... ħafna, Sur Direttur. Għabel nibdow, mkont nkomplu bil-mistoqsijiet li baqa, xtaqt jiena u kolna namillek mistoqsija. Ma nishtiqx nimbarazzak. Imma ħanerġa nitkellem fuq l-interoperabilità ħafna eh, kollegi referu għal dan mod dirett u anki indirett eh, proposta tal-Komissjoni li qiegħda fuq l agenda ta' anki tal-Parlament Ewropew u fil-fatt tirrifletti x-xogħol li qed tagħmel l-FRA. Meta nitkellmu fuq metodoloġija u pedagogija, xtaqt insaqsik sur direttur, x'inkwitak inti forsi l-Aġenzija kienet diġa għamlet l-analiżi, l-evalwazzjoni, dan huwa importanti li ħana nifmuħ biex nżommu il-bilanċ il jew nkella naraw ġufijiet tad dokumenti tagħna nixtiequ ġifieri nkunu nafu kif eh, l-Aġenzija taħsiba fuq dan id-dokument xwara kollox rajna reazzjoni immedjata u tajjeb li jekk forsi inti ma tistax illum tirrispondina għal dan kollu, forsi t-tweġibiet jaslu mill-aktar fis. Il-proposta edha maħna u qed naraw li din taqqat il-mistoqsijiet differenti kollha li smajna minnant il-kollegi. Um, Peress li ma konniex li qed jina ħadd iktar mill-ħin allokat. Um, jekk inti sur direttur joġbok tirrispondini għal-mistoqsija tiegħi ħafna. grazzi. Thank you, Madam President. The, um, uh, we of course only saw the... Uh, Aħna, uh... is rajna biss l-analizi tal-Kommissjoni uh, f'Diċembru uh, tard. Ġifiri, l-evalwazzjoni tagħna kienet waħda preliminari, limitata ħafna, però identifikajna żewġ oqsma mhux ta' tħassib, però żewġ oqsma li jaf jaħtiġu ċerta viġilanza biex ngħidlek. L-ewwel nett marbuta ma' dawk l-elementi li jista' qed ikunu proposti li ma kinux suġġetti għal skrutinju dettaljat mill-grupp ta' esperti ta' livell għoli. Semmejt żewġ eżempji. Eh, l-ewwel net brabta mal ma detezzjoni tal-identità multipla u mbagħad l-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' sigurtà pubblika, jekk kif definiti mill-liġi nazzjonali. Hawnhekk ma kienx hemm forsi analiżi xierqa, forsi xi ħaġa li rridu nistudjaw aktar. U mbagħad kien hemm xi joqsma u għadna qegħdin l-reviżjoni kien hemm xi joqsma fejn il-proposti tagħna ġew ikkonsidrati oħrajn daqsxejn qas. L-ewwel ned brabta ma' proċeduri ta' rimedju fejn isiru żbalji u semmejnihom dawn l-iżbalji u l-possibilità ta' żbalji hemm bżonn rimedju u proċeduri ta' rimedju hawnhekk naħsbu li dan jista' jiġi aċċennat aktar fid-dokument attwali u t-tinninet proponejna wkoll li fil każ partikolari ta' tfal dan natu attenzjoni partikolari. Hemm ukoll kwistjoni ta' żamma tad-dejta tfal li mhumiex il-każ għall-adulti. Pereżempju jekk tifel jew tifla qasam il-frontiera b'mod illegali taħt supervizjoni ta' tifel jew tifla għalfejn dan il-fatt għandu jibqa' mal-persuna għal ħajta sħiħa. Tarbijiet ta' sitt xhur pereżempju, u f'kuntesti bħal dawn aħna qegħdin nipproponu li jkun li titħassar id-dejta f'ċertu punt fil-ħajja tal-persuna. L-evalwazzjoni bikrija tagħna hija li affarijiet bħal dawn jistgħu jiġu identifikati aħjar. Apparti minn hekk proponejna wkoll li nirrikonoxxu aħjar u nirrispettaw aħjar ċerti prinċipji. Mod li jkun hemm sistema ehm, ta' nixxija biex ngħidu hekk per pereżempju li ċerti strumenti jiġu konsultati wara li d dettalji ma jiġux misjuba fl-istrumenti normali. Ikun hemm dan l-element ta' kaskata insomma. Hemm ċerti elementi oħrajn ukoll li nistgħu nkellmukom aktar dwarhom aktar tard wara li nkunu għamilna l-analiżi tagħna. Euh, Grazzi ħafna, Sur Direttur, diġà intilluminajtni hawnhekk. Grazzi għal dan, naħseb se jkollna aktar ċans li niddiskutu dwar dan kollu, anki iġifiri il-bilanċ li jridu nsibu meta nikkonfrontaw dawn l-odda differenti tan li huma tant importanti fil-ġida kontra terrorizmu. Speċjalment din il-kwistjoni li jinti għajjem din il-kwistjoni kollha tal-multiple identities. E, f'pajjiżi Franza <laughs> rajna li kienem nis li kellhom iktar minn identità waħda. E, Isu xi ħaġa faċli din. Ġifiri tajjeb li ċittadini l-Ewropa jkunu wkoll salvagwardjati kontra dan. Milan Sfer, inti missek issa. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Eh, spoštovani Grazie ħafna, president. Sur direttur, grazzi ħafna lilek ukoll għal prezentazzjoni ta' dan l-istudju. Qed tismani, tajjeb wisq. Ippermettu li mistoqsija. Jiena eh, familjari mal-ħidma tal-Aġenzija tagħkom fi Vienna sar ħafna wkoll f'dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem. Però nixtieq naqsam ħsieb magħkom. Ma nafx kux minnu, però xi ħaġa li ilha tħassibni ħafna. L-Aġenzija tagħkom taħdem brabta ma' drittijiet fundamentali, però meta tana r-rapport tagħkom, jiena fir-rapport nara ta' spess li minflok ma titrattaw drittijiet fundamentali intom spess taħdmu brabta man nies mill-ewwel u t tini ġenerazzjoni drittijiet kulturali, drittijiet ta' minoranzi kulturali, l-LGBT, eccetera, Però hemm eżempji fl-istati post eh, soċjalisti pereżempju, fejn ċerti żbalji tal-immoddi ma ġewx irrimedjati. pereżempju il-konfiska ta' proprjetà privata. In-nies għadhom ikellmuni anke wara 25 sena. Jgħidu li bl-istorja eh, tagħhom lil kien hemm konfiska tal-proprjetà tagħhom fl-1945 u l-proprjetà għadha ma ingħatax lura. Għad ħafna minn dawn il-problemi eh, f'ċerti pajjiżi u jiena nistenna li intom għandkom tiffokaw fuq dawn it-tipi ta' drittijiet ukoll. Grazzi. Merci de votre. Grazzi ħafna mistoqsija tiegħek, sur direttur, tista' tirrispondi jekk jogħġbok. Grazzi. Iva, grazzi għal din il-mistoqsija lix eh, toffrilna spont biex niċċaraw kif aħna nażlu ix-xogħol tagħna. Aħna dejjem nifokaw fuq l-aktar persuni marginalizzati, però dan irid isir eh, meta fl-istess waqt nindirizzaw ukoll id-drittijiet fundamentali tal-mainstream biex ngħidlek. U din hija ħaġa li qed ħassibna dan l-aħħar. Nkomplu nindirizzaw il-problemi tal-marginalizzati, però ngħinu lil kulħadd b'mod li kulħadd ikun jaf li d-drittijiet tal-bniedem jaffettwaw lilhom ukoll, mhux lil marginalizzati biss qegħdin insemmu hawnhekk ix-xjuħ pereżempju, id-diżabbli, it-tfal ukoll. Din hija xi ħaġa li se tkompli tikkaratterizza l-ħidma tagħna. Xi ħaġa li wkoll tispjega eh, l-aċċen dejjem jikber tagħna fuq ċerti ċerti oqsma soċjoekonomiċi. Aħna limitati fil-ħidma tagħna, eh, ċerti affarijiet li eżamuna lura. Eh, hemm pereżempju il-qafas multianwali fejn insibu l-oqsma tematiċi li nistgħu naħdmu fuqhom. U dan jikkaratterizza mbagħad ħafna mill-ħidma tagħna jekk hemm qasam tematiku li mhux inkluż f'dan il-qafas allura limitati nkunu, aħna nkunu aħna limitati wkoll mill-fatt li aħna ġejna qabel it-tielet pilastru. Ġifieri ma nistgħux minn inizjattiva tagħna nidħlu fuq smata kooperazzjoni tal-pulizija u ġudikatura. Ġifieri l-Aġenzija Lejla taħseb li nixtiequ li ċerti restrizzjonijiet jitneħħew u nittamaw li l-Parlament jappoġġa din it-tip ta' ambizzjoni b'mod li nkunu nistgħu nifirxu il-ħidma tagħna aħna wkoll anki ta' mal dawn id-drittijiet fundamentali. Direktor, Grazzi ħafna sur direttur għal din il-risposta u anki għal perspettivi li inti qed um, tipproponilna wara li smajna l-mistoqsija tal-kollega Milan biex nalqu nerġa' nisimgħu is-Sur Van Orden. Grazzi. Suraw fl-ħerti, inti isek għati konferma li xolkom huwa li tħarsu drittijiet tal-bnidem tal-minoranzi. Jena, Naħseb li l-priorità tagħna għandha tkun id-drittijiet tal-bniedem tal-popolazzjoni in ġenerali. Id-diskussjoni tagħna u t-tweġibiet li rċivejna huma fil-kuntest tal-liġijiet attwali u l-interpretazzjoni ta' dawn il-liġijiet, però l-ħidma ta' dan il-Kumitat għandha tkun li nipproponu bidliet li jridu jiġu proposti għaliex jekk le komitat bħal dan ma jagħmilx sens, però inti tirrikonoxxi li għandu jkun hemm tirqim tal-liġijiet relevanti anke fid-dawl tat-teddida ta' terrorizmu. Thank you very much, madam. Grazzi. Mela, bir-rispett kollu, Bir-rispett kollu sur Van Orden, ma nafx hekk kont qed tismani. Għaliex jiena qed tabbiċċar ħafna li aħna naqdu id-drittijiet ta' nies kollha fil-ġurisdizzjoni ta' dawk it-territorji fejn għandna l-mandat. It-28 stat membru jiena għadni kif weġġib mistoqsija eh, u għed li hemm bżonn inkomplu naħdmu brizz il-popolazzjoni ġenerali wkoll biex ngħid kollox però test tal-integrità tax-xogħol tagħna huwa l-kapaċità tagħna li ninvolvu l-popolazzjoni kollha u nagħtu attenzjoni wkoll lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli, l-aktar emarġinalizzati. Għalhekk aħna nifokaw fuq ir-Roma pereżempju, naħdmu fuq il-fenomenu ta' tfal mitlu fejn, u nista' nkompli sejjer hekk insomma, loqs matematiċi li semmejt inti wkoll fuq jekk il-liġi għandix tinbidel Mhux il-mandat tal-aġenzija tagħna li ikonna opinjoni fuq dawn l-affarijiet, opinjoni personali senati, jiġifieri aħna ħdimna ħafna anki taħt eh, it-tmexxija tar-Renju Unit biex noħorġu qafas li l-Ewropa tkun gburija bih, qafas li jaħdem, eh, Rridu naraw ir-realtà, nqisu wkoll dak li qed jingħad fil-medja bħala kritika, però naħsbu li huwa pjuttost tajjeb xi ħaġa li għandna nkunu gburin eh, bija. Għawna eh, kridu nirrikonoxxu l-ħidma ta' Winston Churchill u politiċi eh, britanniċi oħrajn biex wasluna fejn qegħdin illum il-ġurnata, grazzi Grazzi en français, on appelle ça le Grazie ħafna. Mela, din il-risposta tijek jisna eh, etnejdu dak li l-ikbar tru dak li ma jrid jisma fċertu mod. Grazzi tal-li eh, tajtna dawn il-perspettivi l-edejat, proposti, suru flaħati, nirringrazzjawk tal-li ġejt mana, tal-li sibt il-ħin biex tiġi taqsam l-edejat tijak mana, u nirringrazzjak għal rabta li inti mal-kumitati kollha ta' din tal-Parlament speċjalment tagħna. Grazzi għal ħin tiegħek. Grazzi tal-li wkoll aċċettajt is-sistema tal-ping pong tal-mistoqsija u tweġiba. sistema li forsi daqsxej żomna verament fuq ponozzu bajna. Grazzi għal darboħra.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 illum huwa id defensur de droit, difensur ta' drittijiet u għannom nishti u ukoll nesprimi l-ringrazzjament tagħna għal fatt li ġil ta' amana fil-bidu ta' din is-sena l-ġdida dej eh, kważi eh, kull jum fil-gazzetti jissemma kważi, ngħid kważi. Jacques Toubon eh, huwa politiku magħruf ħafna nishtiq infakkar ftit fil-ħidma li l-karriera li kellu kemm fi dan il-Parlament kif ukoll fil-Gvern ta' Franza. Ġak, inti kont ukoll fl-Assemblea Nazzjonal ta' Franza mhux darba, kont ukoll membru eh, tagħna u hekk eh, tal-Parlament Ewropew Bej l-2004 u l-2009 ħafna mill-kollegi tagħna diġa' ħadmu miegħek. U fil-frattemp l-aħħar u mhux l-inqas kienu wkoll kellu xogħol prestiġjuż importanti kien Ministru tal-Kultura u tal-Frankofonija forsi intom tiftakru kemm ħadem biex jintuża biss il-Franċiż il-formula all good. Għal multilingizmu ġifri bejn l-2013 u l-2015 kienu kol ministru tal-ġustizja mill-2015 għal l 2015 u 17 l-2014 Jacques Toubon mill-President tal-Republikan ħatar id-difensur tal-drittijiet. Din kienet approvata kemm is-Senat kif ukoll mis-Assemblea eh, Nazzjonali ta' Franza. Huwa mandat xolta għal sitt snin beda f'Ġunju tal-2014 U issa diġa qiegħed nofs diġa għaddew tliet snin u nofs, qed nitkellmu dwar awtorità indipendenti difensur ta' drittijiet. Ix-xogħol huwa li jiġu salvagwardjati l-ċittadini, ġifieri hemm ukoll ċertu prerogativi tal promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, anki tat tfal, il-ġlida kontra diskriminazzjoni, il-rispett u kol tal-kondotta u hemm ukoll il-lat tas sigurtà il-politika kontra terrorizmu ta' Franza f'dan il-qasam Jacques ħadem bisħiħ u rajna ġifri kemmu kapaċi għandu kapaċi li jaħdem bċertu autonomija anki ġifiri jati ħafna eh, importanza jara li kunem protezzjoni kif suppos xirqa minn kull abbuż, kull abbuż li għet jista' maġinu, speċjalment fl-analizi tal-teknika eh, tal-informazzjoni. tal teknika tal informazzjoni anki meta tiġi ġiet applikata qed jiġi applikat l-istat tal-urġenza. Ġifieri jiġu sospiżi ċertu drittijiet imħabba li l-istat ikun eh, il-pajjiż ikun għaddej minn eh, perjodu ta' stat ta' urġenza. Għalhekk Verament aħna sodisfatti ħafna li nilqawk kmana għax fil-kuntest eh, attwali meta nitkellmu ġira terrorizmu u anki drittijiet tal-bniedem, aħna il-kumitat tagħna huwa kumitat eh, speċjali li jitratta l-ħin kollu din ir-rabta. Għalhekk aħna verament se nisimgħu bil-ħerqa l-approċ li tuħu inti kif se tispjegana fil-prezentazzjoni tijak u anki kif in se jkonna u koll l-istess teknika tal-ping pong. Jekk inti taċċetta l-prinċipju, ħajkonna mistoqsija tweġiba u naħseb li insedina ħafna informazzjoni importanti. Mal-ewwel għalhekk ngħaddi il mikrofon lilek. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net, Sinjuri għal il-kulħat nixtieq inauguralkom is-sena tajba x'naħseb li se tkun sena oħra importanti speċjalment tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment ukoll hawnhekk fl-Assembleja Leġislattiva ta' l-Unjoni Ewropea għalhekk il-sena tajba u nispera li tagħmlu xogħol tajjeb ukoll. Sinjura President, nirringrazzjak tal-li sidintni għal-fat li inti taħseb li nista nikkontribwixxi għax-xogħol tal-kumitat tagħkom. Is-sena 2017 kienet sena importanti hawnhekk għall-Parlament Ewropew imma ġifri mhux biss l-Unjoni imma l-Parlament meta nitkellmu fuq dan il-qasam għax intom adottajtu direttiva dwar it-terrorizmu f'Marzu u mbagħad f'Settembru intom ħloqtu il-Kumitat Speċjali dwar it-Terrorizmu u jiena verament napprezza li intom hawnhekk tixtiequ ta' eh, tisimgħu taraw kif naħsbu aħna. Eh, Franza mm, wara li intlaqtet verament ħażin eh, mill-attentati iddeċidiet li toħloq strumenti differenti dan ma sarx pajjiżi oħra tal-Istat tal-Unjoni Ewropea biex tiġġielet kontra t terrorizmu. Napprezza l-fat li jintom sidintuni għax kifettu jintom qed nitkellmu fuq l-intergrupp ta' drittijiet tat-tfal ma' Sinjura Kinici u ovvjament dan huwa xogħli wkoll. U nispera li fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni, l-FRA, il-Parlament u mod iktar ġenerali fix xogħol li tame l-Unjoni Ewropea tagħti iktar u iktar importanza lil dan l-aspett. Veru hemm il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tat-Tfal Imma l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea ma tantx għada ħadmet ħafna fuq dan f'dan il-qasam, għalhekk jiena naħseb li dawk li jridu jiddefendu l-tfal qed nitkellem fuq l-laqda inok fuq il-livell tal-Kunsil tal-Ewropa dawn iktar li jaħdmu u li aħna nipreziduha din il-laqa. Għalek jiena verament eh, dispozizjoni ta' kom biex anki sori xi minn din minn naħa tal-Unjoni Ewropea nkun nistannejn. Għawn xi kollegi li jiena ħdimt magħhom, mm, u gost u għagost u pjaċir tiegħi nerġa' niltaqa' magħhom u verament jiena sodisfat li nil-qajt dan l-invit ta' biex nkun nista' nitkellem dwar situazzjoni ta' Franza, e, situazzjoni wara l-2015, u wara kollox din tirrifletti wkoll situazzjoni tal-Ewropa u tad-dinja. Rajna ħafna e, attakki terroristiċi e, li kienu imdemmija, imbat daħal l-istat tal-urġenza, kien hemm ħafna l- liġijiet li daħlu fis seħ kontra terrorizmu u anki imħabba l-istat ta' urġenza u mill-ewwel ta' Novembru tas-sena l-oħra għandna il-reġim tal- tal-liġi komuni fuq is-sikurtà. jiena nixtieq nkellimkom dwar ir-rekomendazzjonijiet li d-difensur ta' drittijiet ukoll qed jagħmel f'dan il-kuntest. Ovvjament, bħala istituzzjoni ta' difiża u ta' promozzjoni ta' drittijiet fondamentali jinsen li tkellem liktar fuq l-impatt li l-liġijiet u l-miżuri kontra il-terrorizmu jista' jkollhom fuq id-drittijiet tal-individwi li huwa ovvjament is-suġġett prinċipali, ix-xogħol prinċipali tal-kumitat tagħkom għalfejn twaqqaf dan il-kumitat Is-sur Oflaħeti pala direttur tal-FRA tkellem dwar diskriminazzjoni nafu ġifiri li rridu nġildu kontra eh, kontra smajna xkellu jedinna fuq l-immigranti u jiena naqbel kompletament miegħu fuq il-bilanċ li hemm bżonn li nsibu ġifir l-eżiġenċi ta' sigurtà u l-protezzjoni ta' libertajiet. X'ġara fi Franza mill-2015 l-hawn il-ġlida kontra terrorizmu. Ġabra fil-qosor se nagħmlu intikom. Terrorizmu speċjalment kif naraw jitwetta illum minn xi qaqdiet jew eh, gruppi partikolari li jħadnu ideoloġija verament eh, tal-barbari f'pajjiżi demokratiċi. Naraw il-valuri, l-istat ta' dritt, il-protezzjoni tal-dritti tal-bniedem li huma il-qalba eh, tal-valuri, tal-istrumenti li aħna għanna nużaw biex naraw li demokrazija dejjem tkompli eh, fl-istati tagħna il-karta ta' dritti tal-bniedem, il-konvenzjoni, l libertajiet fundamentali U il-prinċipji fondamentali skont il-kostituzzjoni, il-kostituzzjoni differenti tal-pajizi tagħna li wara kollox dawn jikostitwixxu l-istat ta' dritt f'pajjiżna. Fil-pajjiżi differenti il-Kostituzzjoni tal-58 il-ġurisprudenza tal-Orti eh, Kostituzzjonali dejjem fuq Franza s nitkellem. Mela, kif għala kol is-suru fl l-ewwel dmir li għandhom jagħmlu l-istati huwa li jaraw li, li l-pajjiż ikun sikur. Iġifiri, id-dritt fundamentali li wieħed jgħix li ma jinqatilx li ma jiġix midrub li eh, ċittadin ikun protett Dan huwa l-ewwel dmir tal-istati tagħna jrid jieħu għalhekk il-miżuri biex jiżgura dan kollu. Il-sigurtà jara li għandu l-istrumenti li jintużaw b'mod effiċjenti kontra il-teddida terroristika. Imma dawn il-miżuri li huma leġittimi jistaw ukoll innafru il-drittijiet fondamentali għax meta għetti jisom mod konkret il-fat li għanna um, teknoloġija ta' sorveljenza, data um, personali, il-files nazjonali, meta nitkelmu kol fuq il-direttiva tal-PNR, meta jkunem u kol il-ksur il-rejati u miżuri ta' preventi, preventi preventivi li huma jirrestrinġu il-libertà li tintuża mill-autorità, jintużaw mill-autorità u mhux mill-ġudikatura, ovvjament nitkellmu fuq radikalizzazzjoni, il-fatt li fuq it-territorji tagħna eh, jintbatu wkoll forsi ta' sigurtà oħra anki li jkunu armati, per eżempju eh, fi Franza u u pajjiżi oħra m'għandniex din it-tradizzjoni. il mhux l-armata eh, tieħu ħsieb l-ordni pubblika u mal-pulizija, imma eh, bl-operat li rajna fi Franza, eh, l-operat Sentinel fi Franza, kienu, kienet l-armata li anki rat sigurta sigurtà tal-pajis, hemm ukoll il-frontieri, sorvenenza tagħhom u l-kooperazzjoni bejn l-istati membri li xi kultant fċertu oqsma jkun hemm limitu fuq sovranità. Dawn il-miżuri kollha semmejtilkom huma leġittimi imma wieħed irid isaqsi u jien hekk għamilt issa eh, dawn l-aħħar sentej u nofs mm, jew ftit iktar għax fil-fatt dan kollu ma bdiex mill-istat ta' urġenza li ġi dikjarat fi Franza wara novembru tal-2015 imma minn illum qegħdin eh, niċċelebraw it-tielet anniversarju ta' l-attak kontra Charlie Hebdo ilu tlet snin ġifir is seba ta' eh, jannar tal-2015 dak l-attentat sar. U kif tinti, Sinjura eh, President, il-liġi fuq l-informazzjoni tal- li semmejt inti, Sinjura, wara li dan sar kollu, jiena bdejt insaqsi li nifsi ċertu mistoqsijiet. Bdejt nejt, imma dan kollu għanna bżonnu il-mizuri eh, li ġodda qed jagħtu xi falur miżjud jew inkella dawn huma biss miżuri iktar ta' natura politika qed ikunu effiċjenti qed jaħdmu jew le. U il-filosofija li smajna eh, minn min Suro fl l-attentati kontra il-prinċipji tagħna, kontra l-libertajiet tagħna eh, eh, terroristi jekk jagħmlu ġifieri jridu jwaqgħu id-demokrazija. Irridu eh, niġġidula din billi nadottaw miżuri li jirrestrinġu l-libertajiet ġifieri qed nirrispondu bl-istess mod ta' l-attak. Imma ma rridux aħna nirrispondu bl-istess mod tal-barbarizmu, irridu irrid ikonna il-kuraġġ il-kuraġġ biex niġġieldu bl-armi tagħna dawk tal-libertà u ta' drittijiet tal-bniedem. Mux se nikwota li l-indifsi ma nikwota sulluħan f'abuse f'Ottubru tal-2016 għal ovvjament il-miżuri il u l-effiċjenza tagħhom irrid noqogħdu attenti li ma nużawx l-istess miżuri li terroristi jużaw huma stess. Hemm bżonn li jiġu rispettat il-valuri tal-Ewropa l-istat ta' dritt, il-protezzjoni ta' drittijiet u l-libertajt, da din hija responsabilità ta' kulħadd. U L-artiklu 23 ta' direttiva dwar terrorizmu, ġifri fejn l-axħar, l-artiklu 23 insibu din tgħid tajjeb li l-miżuri li nsibu fid-direttiva stess jridu dejjem isiru eh, f'kull rispett ta' drittijiet fondamentali. Din id-direttiva tal-15 ta' Marzu tal-2017. Imma aħna nafu tajjeb li fl pajizi tagħna u Franza wkoll, meta jkun hemm il-pressjoni tal-opinjoni pubblika, l emozjonijiet eh, u jiena bħalkom, tafux, jiena eh, nibża u kulħadd jibza, wara kull attakk, kulħadd jisu jkollu din il biza u jaħseb meta se jerġgħu jolqtu dawn, meta se jerġa' jkun hemm xi attentat ieħor Iġifiri t-teddida baqet maħna. L-opinjoni pubblika u anki l-emozjoni l-istati jadottaw eh, downloadot l-istrumenti restrittivi u fil-pajizi kollha dan tiġri ma' speċjalment fi Franza araw ftit xiġri fil-Danimarka, fl-Olanda, fil-Spanja, fil-Belġu, fil-Germania, fil-Italja, fil-pajizi kollha dan qed jiġri. Memx dibattitu ta' veru fuq dan is-suġġett. Għax, verament, is-soċjetà hija imxebba b'dawn il-problemi ta' sigurtà li eh, u ma ta' sigurtà mhux qed jipproteġu l-libertajiet fil fatt imma kważi kulħadd unanimu fuqhom. U għaw min ukoll jagħmel jara minn għandu l-aħjar ukoll miżuri ta' sigurtà. Il-liġi ta' tlieta ta' Lulju tal-2016 kien dokument ta' liġi dwar il-possibilità li wieħed jiġi arrestat u jinżam arrestat kien debattitu ta' xi erba' u ħames sigħat l-unika wieħed li sar. Qed nejjem titkellem fuq Franza ġifieri fid-deputati u kienet kien hemm il-maġġoranza kienet ta' soċjalisti dak iż-żmien u xed nitkellem fil-gvern ta' issa ta' dak ta' qabel fejn kien hemm is-soċjalisti bħala l-maġġoranza. Ġifieri imma noqogħdu attenti kollegi għax dan kollu juri li aħna ma nadattawx miżura bħal din, x'se tkun ir responsabbilta jekk eh, għada xi terrorista li ma jkunx jista jinżam eh, arrestat anki għal erba sijat, min se jerfa responsabilta mal-Franċiżi, mal-vitmi. L-argument dak iż-żmien kien eh, ma tistax tmur kontriħ f'sistema demokratika fejn in-nies iridu jerġgħu ovvjament eh, jerġgħu jiġu eletti kieku f'xi pajjiż tal-vant nofsan l affarijiet jimxu mod ieħor. Imma dibattitu kif għanna unnek eh, f'dan il-komitat fil-pozizjonijiet li ħattina ikunu diffiċli ħafna mhux biss biex tispiegom imma biex tfemom għax għandek din l-idea li wieħed irid jagħmel l-almu tiegħu jagħmel kollox ġifieri minn kollox libertajiet, garanziji, protezzjonijiet sabiex wieħed jevita xi għat terroristiku u meta dan isir jiġi n-nies li jkunu responsabbli jinstabu u jiġu wkoll riprimandati. Għalhekk fi spirtu bħal dan Wara l-attentati ta' 13 ta' novembru fl-14, l-għada, il-president ta' Franza kellu dritt jagħmel dan, liġi tiħi dritt, li aħareġ digriet fl-14 ta' novembru eżattament wara eh, li saru l-attentati l-10 ta' billej tal-lejla ta' qabel, huwa ġifiri 50 sijat ħareġ id-digriet u iddikjara li Franza kien se jkollha l-istat ta' urġenza. Qatt ma kien sar dan f'dan l-aħħar żminijiet. L-istat ta' urġenza u mbagħad reġa' ġimġedded ħames darbit wara ġifdejjem permezz tal-liġi sa l-ewwel ta' Novembru 31 ta' Ottubru tal-2017. Ġifiri baqa' għaddej għal sentej anki jekk l-istat ta' urġenza suppost skont id-definizzjoni tiegħu għandu jkun żmien temporanju u eċċezzjonali. Matul dan il-perjodu nixtieq nfakkarkom għax dan huwa importanti li aħna użajna l-artiklu 15 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Dritt tal-Bniedem, ġifieri jedna l-Kunsil tal-Ewropa li aħna nistgħu nieħdu miżuri biex noħorġu mill-konvenzjoni. Imma ovvjament spiċċa dan kollu mill-ewwel ta' Novembru ta' sena l-oħra. Ġifiri, issa l-konvenzjoni u l-ġurisprudenza tal- Orti Ewropea trid tal-min issa jirdu rispettati kompletament. Bl-istess mod, Franza adottat ċertu strumenti oħra, per eżempju liġi ta' 3 ta' Lulju tal-2016 u oħrajn karatteristiġa li naraw f'dawn il-dokumenti, f'dawn il-liġijiet, kif dawn ġo adottati f'ċertu spirtu u għalek lebda minn lebda liġi maġiet eżaminata tajba analizzata qabel din għaddiet mill-President tar-Repubblika. 60 deputat, 60 eh, senatur ma ma ċekjawx li l-libertajiet kienu konformi mal-prinċipji eh, kostituzzjonali ġifri ta' diritt tal-bniedem. U dan ifisser għalhekk li illum il-kostituzzjonalità ta' dawn il-miżuri jiġi eżaminat biċċa biċċa xar wara rieħor minħabba eh, wara li għanna il kist għanna proċedura li aħna imbdejnija wara, ġifiri li inti qabel tmur il-qorti, e jkunem mistoqsija kostituzzjonali l-proċess jieqaf, u din il-mistoqsija permezz l kunsil tal-Istat u anke l-Qorti Suprema tiddeċidi jekk id-dispożizzjoni, il-miżura li fċertu jiex konformi jew le mal-Kostituzzjoni u seba darbiet permezza proċedura bħal din rajna li ċertu miżuri li kienu ttieħdu bliġijiet eh, tal-2013 ġifri dejjem fil-ġlida kontra terrorizmu ma kienux konformi mal-Kostituzzjoni. Kienu jmorru kontra l-Kostituzzjoni. Issa fuq l-istat ta' urġenza mhux se noqgħod nitolik fiktar dettal fuq imma ma jizkinx jeżisti fil-kustituzzjoni tagħna, anki jekk il-gvern ipprova jiddaħlu ma ma nexxilux il kien hemm reviżjoni li ma, ma tlestiċ, revizjoni kostituzzjonali li ma tlestiċ, għax dan kollu kien marbut mal dak kif kandu xaqsam ma l-istat ta' urġenza kien hemm possibilità oħra li tiġi applikata em, miżura biex persuni li kellhom dual nationality, nazzjonalità doppja, titwaqqalhom in-nazzjonalità ta' Franza. Qed nitkellmu fuq ċittadinanza Franċiża ovvjament. U il-proċedura kostituzzjonali twaqfet. Qed nitkellmu fuq liġi sempliċi tal-1955 għax kienet liġi li tieħdet li f'dak iż-żmien kon hemm il-gwerra tal-Alġerija li kienu ttieħdu mħabba dik is-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, eh, il-possibilità li għanda l-autoritajiet amministrativa li jieħdu ċerti miżuri ta' ristrezzjoni ta' libertà. Ġifiri, meta ma jkunx hemm stat ta' eċċezzjoni, huwa biss l-imħallef li kien suppost jagħmel dan, imma hawnhekk huwa il-prefet, ġifier il pulizija li seta' jiddeċidi issa il-kap tal-pulizija li jista' pereżempju jala post fej isir isiru isir it-tal, pereżempju jew inkella jiddeċidi li jridu isir ċertu solverjanza jinfetħu l-bagalji Ġifiri, meta nitkellem fuq l-autoritajiet amministrativi, ovvjament din il-miżura kienet waħda temporanja u dan minħabba l-fatt li kien imur kontra prinċipju li nsiblu fl-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni tagħna li nsibu wkoll fid demokraziji simili bħal tagħna, ġifieri li ngħidu li l-libertajiet individwali għandhom ikunu protetti mill-imħallef. U u l-imħallef biss li għandu il-jett li jiddeċidi fuq dawn l-affarijiet u miex l-amministrazzjoni eh, eh, l-autoritajiet amministrativi li jagħmlu dan. Imma ovvjament wieħed irid jgħid mħabba l-istat ta' urġenza kienem numru ta' miżuri ta' dritt eh, liġi komuni li għadhom magħna. Ġifiri aħna mill-ewwel ta' Novembru neħħejna ċertu miżuri eċċezzjonali imma oħrajn li kienu diġà jeżistu qabel jew inkella li daħlu wara eh, li spiċċa l-istat ta' urġenza qegħdin jitħadmu bħalissa U għalek, nsnerġan saqsi, dawn huma konformi mal-prinċipji l-insibu fil-konvenzjoni ta' Strasberg. Signora President, it-tini punti għaj it-tini punt tiegħek li inti tkellimt fuq ix-xogħol li għamilna. Mhux se noqgħod infetta fid dettali imma għan xi ftit minn din il-ħidma aħna bla edha dejjem edna kif nafsbuha fuq dawn is-suġġetti kollha. Ovvjament dan kontra l-kurrent ta' minnieħ, kontra l-kurrent ġifri l-opinjoni pubblika, kontra u koll il-klassi politika <coughs> tal-maġġoranza. Aħna il-ħin kollu zammejna mal-pozizjoni nejdu li emżon bilanċ bejn il-sigurta l-eżigenzi leġittimi tagħha u ir rispet u l-garanziji Eh, ta' drittijiet u libertajiet tal-bniedem biex dawn ikunu żgurati. U ovvjament bejn is u libertà ma nxaqilbux wis man-naħa tas-sigurtà. L-affarijiet huma ċari. biex aħna nissostitwixxu l-istat ta' urġenza kif daħlet liġi eh, fuq is-sigurtà fit-30 ta' Ottubru l-Gvern Franċiż il eh, għażel li hija eh, xaqleb lejn is-sigurtà. Aħna wkoll matul dan il-perjodu il-qajna il-persuni kollha li kienu mal-quta ħażin eh, mill-istat ta' urġenza kenna dawn l-ilmenti u aħna isna l-każijiet kollha sitwazzjonijiet ta' li eh, kienu mill-quta minn ċertu tfittxijiet per eżempju. Isu terz minn dawn l-ilmenti kienu dwar l-imġiba tal-forzi tal-pulizija u anki ta' kif kienu jisiru tfittxijiet. Aħna irrispondejna għal eh, biex użajna żewġ metodi biex nirrispondi l ta' minna rekomendazzjonijiet biex ta' kif jiġu implementati l-miżuri, kif għandhom isiru t-tfittxijiet, speċjalment meta jkun hemm it-tfal, hemm bżonn li jkun hemm jittieħdu b'ċertu prekawzjonijiet u l-Kunsil tal-Istat kien mal-autoritajiet amministrativi segwow dawn ir-rakkomandazzjonijiet tagħna aħna u kol edna kif naħsmuha dwar l-implementazzjoni tal-tfittxija, dwar il-rapporti li jisiru, u anki il-rapporti li jina taw lura l persuni fej li jkunu qed jiġu imfittxija, rajna li saru u kol jitħallas il-kumpens, u f'opinjoni tal-6 tal-Lulju tal-2016 il-Kunsil tal-Istat ħa pożizzjoni iktar pozittiva, iktar faċli dwar il-kumpens li jkun mistħoq. Met li qabel kienet meta jkun hemm żball qawwi ma mbagħad din ġiet ikkanċellat. Kien hemm każ speċifiku kien hemm Ehm, zazuh li kien student li ma kellux iktar dritt joħroġ mid-dar. Ehm, u għalek ma setax ikompli imur l-iskola dan. Verament kien kas eh, għax meta f'Novembru f'Diċembru tal-2015 il-miżuri, il-maġġoranza tagħhom tlita minn kull erba, tliet kwarti minnhom teħdu f'dak dawk il-xarejn. U f'Ġunju li għadda ħadna deċiżjoni wkoll tajjeb li forsi dan il-kumitat jixtieq jistudja din id-deċiżjoni dwar il-kumpens tal-vitmi tat-terrorizmu u min jieħu ħsiebhom dawn il-vitmi. Naf li hawnhekk u nies li għandhom dawn il-kwistjoni tal-album. Ħriġna numru ta' rekomandazzjonijiet dwar dan ta' kif ukoll għandhom jiġu kompensati. Hemm ukoll da il-collateral damage eh, tal-istat ta' urġenza, per eżempju, kollok persuna li ikolla xaħat fil-familja li kienet infittxija u din eh, inturtament titlef ix-xogħol għax il- eh, minħaddi ma jkun sarjaf f'dan il-fatt. Il-miżuri tal-istat ta' urġenza intużaw u intużaw ukoll ħażin biex tiġi zgurata biex kun hemm l-ordni miżuri kollettivi, individwali tal dan l-istat ta' urġenza u ntużaw mingħajr ma kien hemm rabta ma xi tedidda terroristika. Forsi tiftakru intom li fir-rebbija tal-2017 fi Franza kien hemm ħames xhur ta' protesti fi Franza kontra liġi li kienet se tbidder il-kodiċi tax-xogħol. El Komri kienet il-Ministru ta' dak iż-żmien eh, responsabbli. U wara l-istat ta' urġenza x'inhu kif qegħdin issa bħalissa. Issa għandna il-liġi ta' 30 ta' Ottubru tal-2017 li ovvjament <coughs> tejt li l-istat urġenza spiċċa imma qed jittieħdu eh, ċertu numru ta' miżuri mill-gvern. Il-gvern qal eh, b'mod pubbliku li dan eh, dawn il-liġi se jkollhom l-istess effett li kellhom il-miżuri ta' qabel meta tieħdu fl-istat ta' urġenza. Għalhekk miżuri li daħlu fil-liġi komuni u saru liġijiet. Iġifiri hija retorika li wieħed jgħid li ħriġna mill-istat ta' urġenza. Għandek il-perimetru ta' urġenza li huwa limitat għal persuni jista' n-nies jistgħu jiġu u kol infittxija, e, jinfetħulhom il-bagalji, il-vetturi e, tagħhom jisiru tfittxijiet fihom fatt li jkun hemm ċertu postijiet fejn jisir it-talb eh, li jingħalqu din ukoll daħlet fil-liġi, fil liġi komuni. U ħafna drabi teoriji, attivitajiet iġibu il-violenza, diskriminazzjoni. u eh, dan, kienet il- l-iskuża jiena insaqsi bit-teorija bl-edeja teat ma taħsbux li konna edin nerġaw indaħlu dak ir-rejat tal-opinjoni. Jiena qatt naħseb fuq dan kollu. Ovvjament dawn il-miżuri qegħdin eh, jaraw ikun qed jimraw ċertu persuni li ikunu qed jeddu l-ordni pubbliku. U hawnhekk wessajna ħafna l-idea il-raġunijiet serji li għandhom normalment jippermettu li kunem dawn il-miżuri ta' kontroll, ta' sorveljenza ta' kif bniedem ikun taħt house arrest, il-sorveljenza u li wieħed ikun ukoll segwit. U fl-aħħar kif qed insemmu fil-, fil il-liġi l-ġdida qed ngħidu il-tfittxijiet li qabel ukoll ġifiri kienu permess imħabba li ta' urġenza. Dawn il-tfittxijiet qabel isiru jritu kunem ukoll l-autorizzazzjoni tal-imħallef. Il-permess jrid joħroġ mill-imħallef. Fl-opinjoni tagħna imma Eh, iż-żmien tant huwa qasir li mhux se jkollu ċans l-imħallef se jituh il-fajl u se jgħidulu għandna bżonn il-permess tiegħek issa għax jista' jkun li jekk imorru sija wara ikun tartwis. Għalhekk l-imħallef ikun daru mal-ħajt xi kollu jagħmel dan. Jiġifieri il liġi għaddiet Imma kifettilkom qabel għanna eh, miżuri permanenti illi e fija maġġoranza ta' dan l-istat ta' emerġenza u għal din ir-raġuni mela dana għaliex is-sitwazzjonijiet e, e, eccezjonali, temporani, huma differenti minn dak li huma permanenti, l-evalwazzjoni hija differenti. U mbagħad għandna testi li kont semmejt ftit ilu illi saħħew il-leġislazzjoni għanna dispożizzjoni ġdida ta' prevenzjoni ta' terrorizmu, e, il-projbizzjoni ta' espatriu, il-kontroll ta' dawk il-persuni li ġejjin jerġaw lura minn min, min, min, min pajis barrani u f'każijiet ta' inizjattivi ta' terrorizmu jekk ikun hemm eh, teddida tal-ordni pubblika eh, fi territorju Franċiż. Hemm ħafna kif taraw hemm ħafna lokal manuvra. U l-iktar ħaġa importanti hija il-fat il-wieħed jista' jżomm bniedem għal erba' eh, xhur. Eh, skużawni, għal erba' sigħat. Dan anki għaliex il-nibġiba ta' ċerta persuna tista' tiġi marbuti anki ma' attività terroristika. Aħna nħossu illi l-evalwazzjoni illi dan it-test mhuwiex qed jikser il-libertà għaliex għawnek għanna u dimna teddida eccezjonali minnaj preċedenti, ċoe terrorizmu, dana ma mandux bazi. Għalix, najdu xinu ma eżattament xinu ma terrorizmu, et natu definizjonijiet. U u dan eridu namluħ biex nevitaw il-konfuzjoni. Mill-2015 l-qoddim, aħna tħarna f'din il-loġika ta' suspett U allura il-liġi kriminali għal dastanti reati ma domx marbutin biss ma imġiba jew ma fatti imma b'mod iktar wiesa bħala suspettu ma marbutin ma persuni ma ċerta nġiba u ma ċerti situazzjonijiet. Jena sa jannar tal-2006 għat f'intervista mal-Gazzetta Le Monde għat irridu noqdu attenti meta namlu rivoluzzjoni franċiża għal żmien ta' terrur eja ma nerġawx niftħu ir-regola ta' suspett. Bla dubju, il-prevenzjoni hija importanti u t-tiġim saħħa kontra terrorizmu Però ma nistawx nużawha bħala repressjoni għaliex dana set wassal minn soċjetà ta' responsabilità soċjetà ta', ta, ta suspett. U bekk inkunu edin nersqu lejn bidla fis-sikurtà minnaħa ta' liġi amministrativa u anki minn liġi kriminali u li grazzi għalija il-definizjoni stess, eh, l-istess definizjoni ta' responsabilità se titbiddel u, u se neliminaw il-prezunzjoni ta' innoċenza hawnhekk. Anki sempliciment ta' bazi ta' konsultazzjoni ta' siti terroristiċi u U f'dan ġa darbtejn f'żewġ okkażjonijiet ġi dan ir-reat ġi annullat mill-qorti kostituzzjonali għax hekk iridu aħna nużaw din bħala bażi ta' reat iridu nbidlu allura il-liġi kostituzzjonali. X'inhi l-konklużjoni? Hemm bidla mal mal-ħsibijiet tradizzjonali illi hawnhekk qegħdin nagħtu definizzjoni differenti tal-azzjonijiet li nistgħu aħna eh, nikkonsidraw bħala reati. Allura aħna madniex hawnhekk f'sitwazzjoni ċara, f'sitwazzjoni ta' sikurta edin indajfu l-istat ta' dritt. U bil billi illi illum għanna u dimna struttura doppja tal-liġi eh, kriminali. Il-liġi kriminali komuni, orditarja, ordinarja u liġi kriminali terroristika li marbuta ma' terrorizmu. Illi saret isa liġi amministrativa penali. <coughs> illi hija isa liġi amministrativa li permetti illi nadottaw dispożizzjonijiet illi nistaw bihum nillimitaw il-libertajiet u drittijiet. U għalek, dawn il-liġijiet ġodda mumiex fil-kodiċi ta' liġi kriminali, ma fil-kodiċi ta' sikurezza interna. Għal daqstant wasalna għal test illi il-Ministru tal-Affarijiet Interni u l-Pulizija edin jimplementaw. U għal-futur irridu nirriflettu b'mod serju fuq dawn il-konsegwenzi. Meta nqisu illi dina mhijiex sitwazzjoni unika. Il-Terrorist Act tal-2000 eh, fil-Renju Unit li tat setat eh, eh, u ġodda l-Pulizija u għal arresti u għal eh, eh, li bazati fuq il-suspett dawn huma liġijiet illi ma laqas ma jinkludu autorizzazzjoni preventiva u dawn jippermettu anki l-użu ta' data ta' telekomunikazzjoni, ta' mobile phones, u għawnek et naraw li dinja teddida tal-istat ta' dritt fir-Renju Unit. Dinja l-esperjenza tagħna. U din hija fil-qafas ta' kooperazzjoni msaħħa bejn stati membri <clears throat> u u jekk ikun hawn mistoqsija anki e, fuq il-kwistjoni tal-interoperabilità mm, eh, aħna ħdimna ma' pajjiżi oħrajn f'konferenza li kien hemm fi Strasburgu f'Settembru li għadda. U fi grupp f'network li tkam illi illi jitkellmu fuq il-filosofija ta' sikurta il germania l olanda u pajizi oħrajn. <coughs> u għaddin il-laqa aħna qabbilna l-esperjenzi tagħna u provajna nistudjaw din il-kwistjoni li hija kwistjoni diffiċli ħafna, ċoe il-bilanċ bejn is-sikurtà u l-libertà. U aħna għamilna appell lejn l-istituzzjonijiet Ewropej <coughs> biex biex eh, biex ikun hemm internazjonali esterni ta' kontroll eh, tal-pulizija u U għal din raġuni anki jina l-lejla jina partikolarment kontent li niħu sem f'din il-laqa ta' dan il-komitat. Din hija kwestjoni li tirigwarda l-ħajja ta' ħafna irġiel eh, nisa u tfal irridu niġġieldu kontra situazzjoni minar kontroll situazzjoni li qatt ma kellna bħala. U dan rridu namruħ għaliex għanna dimna problema ġuridika u ta' polizija mingħajr frontieri u din il-liġi din il-ġrida rridu la flimkien billi nirrispettaw anki l-istat ta' dritt u, u drittijiet u libertajiet fondamentali. Din hija responsabilità li wieħed irid tieħu fidejh, vo li intkom tridu tieħdu eh, fidejkom meta tagħmlu l-liġijiet, meta tapprovaw l-liġijiet, eh, dawk tal-lum u dawk li bħalissa qegħdin tiddiskutu. Din hija l-ħidma tagħkom sa settembru li ġej u jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha and, teżerċita l-influenza tagħha fuq l-Istati membri. L-Istati membri wkoll iridu jirrispettaw dawn il-prinċipi. <clears throat> Għalix, bla dubju, hawnhekk hemm ħafna kompetenzi u sovranitajiet nazjonali illi eh, eh, illi imorru il-politika tal-komunità li ġew adottati anki fuq il-pilastru aħna u kol eh, mekanizmu ta' kontroll fuq livell nazjonali, u aħna naħsbu illi hawnhekk il-kontroll estern jieġi e, e, jiġi minn fejn jiġi internament jew esternament ma nistawx naġixxu politika bħal di u rridu nirrispettaw il-libertajiet, l-istat ta' dritt u l-prinċipi tagħna mingħajr ma ikunem kontroll permanenti, eżami permanenti minnaħa tal-autoritajiet illi illi, illi, illi waqfuna milli namlu ċerta attività. U grazzi u jena kontenti li ikkontribwejt għal ħidma ta'kom. Uh, vous avez uh, de manière Grazzi ħafna, Jacques Toubon, verament Eh, inti b'mod eccellenti eh, spiegajtinna ftit dawn il kwestjoni differenti wara t-teddidiet, t teddidiet li vera huma protagonisti tagħhom huma n-nies li jkunu jafu eżattament sa fejn ma limiti wkoll tal-protezzjoni eh, li tagħti liġi. Inti tajna l-eżempju ta' Franza Franza huwa wieħed mill-iktar pajjiżi Ewropej li, li verament għandu teddidiet kbar ta' kuljum it-teddida għadha magħna fi Franza. U minħabba fekk inħolqu numru ta' miżuri u ta' strumenti biex jikumbatti kontra, kontra dan inti spiegajt eżattament ġara meta kien hemm lil perjodu tal-istat ta' urġenza Eh, inti saqsejt jekk lan verament wix eh, eh, leġittimu jekk kien xem raġun, jekk l-istat ta' dritti u xiet jiġi rispettat il-bilanċ u tlabt u koll l-Unjoni Ewropea u dan il-Komitat insemmi ftit il-kuntest sigurta interna hija responsabilità ta' kull wara kollox hija responsabilità kull stat. Ġifri aħna konna daqsxejn bla mistija hawnhekk wiċċna tost ftit li noħol u kubital biex niddiskutu dawn il-kwistjonijiet. Imma, ovvjament, din min, din il-kwistjoni hija diktar li tħasseb il-ċittadini tagħna qabel il-qatt il-sigurtà dispjaċi jek noqdu nitkelmu bis fuq Franza, imma l-eżempju ta', ta l-lum li kenna il-mod verament eccellenti ta' kif inti spiegajtinna xinu ma' riski meta rridu nilħu ċertu għanijiet, jina naħseb li għajjim tħafna edejat u kol forsi kummenti minnaħat tal-kollegi kollox huma huma fatti eh, importanti li ovvjament wara l-interoperabilità sej eh, nistaw nibnu ftit ix-xogħol tagħna tal-futur fuqhom. U forsi wara li tkellimna ftit fuq kien nisimgħu lil Aħno eh, Donjan u Anna Gomez nħu nota ta' kull min jixtieq ipoġġi xi mistoqsija. U anki il-Sinjura Valenziano. Mela. Iva, mela, ħan niprofa nejdilkom fi xaħna ġdana dwin beda bdejna bis fl-12 ta' Diċembru. l-edeja hija li insaħħu wkoll l-Unjoni għas-Sigurta dawn ir-regoli ġodda dawn iż-żewġ regoli ġodda biex naraw fejnu eh, il-deficit tal-informazzjoni insaħħu is-sistemi ta' informazzjoni li nsibu fl-Unjoni Ewropea dak li għandu xaqsam mal-sigurtà il manager tal-frontieri u l-immigrazzjoni u naraw li kunem bdil ta' informazzjoni ta' data bejn is-sistemi differenti sabiex l-autoritajiet tal-pulizija tal-migrazzjoni, dawk tal-frontiere, tad-dwana, kollha jkunu jistgħu jkollhom informazzjoni aħjar. Din il-proposta u il- il-Vice President um, Timmermans, il-Kummissarji l-oħra li um, Avramopoulos u anki King, dawn għamlu din il-proposta fl-ispirtu tal-fat li kull darba li kienem attakki dejjem kien hemm il-kritika li l-informazzjoni waslet tard bejn l-awtoritajiet qed ngħid li forsi kieku xi pajjiż kien ta' xi informazzjoni fuq xi persuna um, stajna wa eh, qabel jew inkella nkunu nafu xkun eh, eh, tkun qed tagħmel tkun qed tipprepara xi ħaġa qabel twettaq Dawn l-affarijiet huma kollha pertinenti ġifri proposta hija leġittima. Imma, Sinjura President, jiena naqbel kompletament mal-tasib li urrit l-FRA, permezz ta' surf u flaħati, anki il-kontrollur Ewropej tal-protezzjoni tad-data, it-tnej kellhom iċ-ċans li jgħidu kif jasbuha huma fil-qasam tal-grupp ta' ħidma tal-esperti li ħadem fuq dan is-suġġett kif għal fl laħeti għadu kem jasallu il-rapport u l-pozizjoni tiegħu għada eh, mhix studjata biżejjed <clears throat> imma l-Aġenzija u l-Kontrollur tad-Dejta tnej qalu x'kienu qed jaħdmu dwar dan la dan l-abbozz. Hemm xi ħaġa li tinkwetana dawk l-autoritajiet li xogħolhom ikun ivarja varja ħafna fuq il-frontiera, il-pulizija, dawk tal-immigrazzjoni u dawk ukoll tal-ġudikatura se kollu. il-koll se jkollhom aċċess għal data li mhux dejjem ikollha x'taqsam din id-data ma' xogħol għet u Veru, li se jkunem eh, dan il-bdil ta' imma jista' jkun li joħloq ċertu rabta bejn il-periklu u terrorizmu. Dawk li jitolbu għall-azil, il-barranin, anki s-sur Van Orden saqsa eh, din il-mistoqsija s-sur fleħeti. U bekk, dawk li kunu għet jitolbu l-azil, u anki il-barranin eh, ibatu l-konsekwenzi u koll il-defensur ta' drittijiet fi Franza anki u mamħasba ħafna ta' drittijiet fondamentali tal-persuni barranin li kunu edin miejxu fuq territorju jom kella tal-immigranti li jaslu fuq territorju tagħna. Il-kontrollur ta' data qal li l-politika Ewropea iktar u iktar tassoċja l-immigrazzjoni u s-sigurtà. U jibbis jibza li referenzja li dejjem nisimaw eh, bejn it-tnejn tintuża l-ħin kollu se tkompli tħawat dak l-autoritajiet eh, meta wieħed iqis li mill-flussi tal-immigrazzjoni u dawk li jkunu qed jitolbu l-ażil huwa il-kontrollur tad-data li qed jgħid dan kollu. Iżid ukoll li dawn l-affarijiet nistgħu nsibulhom il-kaptu biss jekk ikkonna edha ċari tal-finalitajiet li jippermettu ovvjament il- li jkun hemm dejta għal kull sitwazzjoni li tkun ukoll miġbura. Ce dispositif naturalment d'interopérabilité. Dan il-dispositif ta' interoperabilità għandu jkun konċepita l-Unjoni Ewropea kollha. Wasalna illi nħorġu b'dan ir-regolament ġdid ibbażi e tal-prinċipju ta' gwaljanza għal trattament ta' dawn il-prinċipi Umbat, Il-sistema għandu jkun fih garanziji preċizi. Aħna riflettejna ħafna. Grazzi għal l-Aġenzija tal-Whistleblower Franċiż. Umbat oħra, li ma trigwardax biss id-difensur ta' drittijiet imma f'dan il-qafas aħna għanna esperjenza u wara nqisu anki dak li ġara anki dan l-aħħar. Din is-sistema ma ma jkollha ebda valur ek ma, ma jkunx hemm fiduċa bejn is-servizzi ta' informazzjoni u jekk is-servizzi ta' informazzjoni ma jagħmlu xogħolhom kif suppost. Irridu nitkellmu biċara hawnhekk. Hawnhekk qed nitkellmu fuq kwistjoni infraleġislativa. Uridu nżommu f'moħħna x'inhuma il- il-perikoli għanna għoddimna, naħseb li l-onorevoli Danġan jistajajt anki iktar minni fuq dan. Jekk intkom taqblu tajt il-President? Nista' nagħti il-mikrofonu l onorevoli Danġan għax anki u jishtaq jitkellem anki fuq eh, l-ewwel nitsimgħu minn għand Depre u mbagħad Danġan. L-unet eh, point of order, President, l-interoperabilità jiena naqbel ma tħassib tal-tasur tubon fuq il kwestjoni ta' difiża ta' libertajiet fundamentali u sikurtà, però għal xiftit affarijiet li fuqhom e jiena nħoss illi għandina xi ħaġa fuq l-interoperabilità. Mhux veru li l-interoperabilità għandha ċessa għall-informazzjonijiet kollha. Il-Kummissjoni qiegħda tirlimita l-aċċess tal-awtoritajiet għal kull data bank illi ġiet illi ġiet maħluqa sissa. Umbat nixtieq illi il-dottor Tumon jiprova illi f'dan il test tal-interoperabilità anki jkun hemm il-bit hemm kapitoli fuq il- fuq l immigrazzjoni u fuq ir-rifuġati. Għax fuq għax din is-sistema ta' interoperabilità mhux qed toħloq data ġdida, imma qed tippermetti sempliciment li dawn id-data jistgħu jitqablu. forsi rridu najdu li il-Komissjoni għandha terġet tagħmel terġa' tirriformula l-proposta. Aħna hawnhekk qegħdin laħmu situazzjoni fuq l-iktar aspetti importanti. Dan huwa l-iktar tentativ importanti biex inwaqfu il- il-problema, il-gwadi gwardi tal frontiera il fizzjali tal dwana ikunu jistaw ikunu jaċċedu għall-informazzjoni kollha. U dina din hija ħaġa importanti ħafna Eh, u dina riguarda l-informazzjoni l immigrazzjoni Iva, riguarda l-informazzjoni għet de depre, pero miex l-istess informazzjoni. U veru, il-wihet jista' jkollu eh, l-istess informazzjoni li hija disponibbli għal dawk tal-dwana kif ukoll għal dinforzar inforzar tal-liġi. Imma jekk is-sistemi mhumiex marbutin flimkien, l-informazzjoni eh, hija f-sistemi differenti u dan jfisser li huma diffiċli u komplessi u aħna qed nirriskjaw illi l-informazzjoni ma taddix fejn għanda taddi u illi il-terroristi jisfruttaw din is-sitwazzjoni. Il-dispożittiv il-ġdid jizgura illi il- il-fizzjali tal-pulizija jkollhom aċċess għall-informazzjoni dettaljata. Rridu nassumu illi dawn huma sistemi separati li ma jitkellmux bejnietom. Dina, dan huwa l-istqarrija tal-istampa ta', ta Deċembru ta' xar li għadda. <clears throat> U jiena qed ngħidu bħala ombudsman għax jiena għandi għandi għandi l-ħidma tiegħi nagħmel nitkellem mal-parlamentari, mal-NGOs u mal-awtoritajiet u jiena kuntenti li jkolli skambju ta' opinjoni u fuq u f'dan il-każ intkom l-interlokuturi tiegħi imma sur de idu aħna najdu l-affarijiet verament bisimom Ma tistax takkużani li jena e, eh, e, eh, babast id-dejta blebda mod konferenza stampa ta' Strasburgu ta' Deċembru ta' 12 ta' Deċembru ta' sena li għaddit et tajt moċar dak li għattin. Il-gruppi ta' ħidma se jistaw jikkonfermawna da' sur depre. Jekk jiena jekk jiena et nitkellem kontra, kontra din situazzjoni, għalix et qed topponini. Il-President. Sur de Depre, nixtieq ngħid li fil-proposta tal-Kommissjoni memx dejta ġdida li ġi ġenerata barra mis sistemi eżistenti imma l-aċċess għal data sets diġa jeżisti skont il-bażi legali attuali. Il-President. Ve u veru illi il proposta il tal-Komissjoni fuq l-interoperabilità u l-anjiet ta' fl-interess ta' ċittadini ma kwistjonijiet li attualment huma kwistjonijiet jaħarqu iddiskutejnihom dawn il-kwistjonijiet fil dibattitu preċedenti tagħna u għal darboħra edin nerġaw nitkelmu fuqhom. U dana juri, dibattitu li għanna etnamlu issa, juri nishtiq anki verament nitkellem fuq l-artiklu ta' Julian King li kien qed jispjega dawn l-aspetti tal-interabilità. Naħseb se jkollna nitlu f'ħafna dettalji fuq da. Però ma nixtieqx li eh, hawnhekk nagħmlu diskussjoni bħala ping-pong esklużiv bej is-sur Bon Bonġon Tubon u Sur de Pre. Hija ħaġa tajba fil-proposta fil komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma lebda informazzjoni ġdida li qed tiġi ġenerata. Imma qed nitkellmu fuq il-massimizzazzjoni tal-informazzjoni u tad-data. Però tini pażna ta' dan il-komunikazzjoni fil-biċċa li issemmi il-prevenzjoni ta' identitajiet multipliċi tfisser fil-prattika. Il-President jgħat il-mikrofonu li sur Danjon. E, e, il-mistoqsija tiegħi ma kienx dan il-pont, pero nieħu l-opportunità. Meta aħna insemmu illi senġibu l-affarijiet flimkien, mux qed nagħmlu fusjoni, aħna qed noħolqu toro, qed noħolqu rotot mhux qed namlu pooling, mhux se jkun hemm aċċess ġenerali għal kollox, mhux qegħdin noħolqu uh, bażi waħda ta' informazzjoni. U din ħaġa li najdu għab muċċar, Hemm ċerti selvagwardi hawnhekk. Mela jien nixtieq ringrazzjak tal-preżenza tiegħek fil-dibattitu anki fuq il-preżentazzjoni ta' taftuħ. Jiena dejjem ipprovajt niproteġi ruħi kontra degenerazzjoni ta' entuzjazmu fuq is-sikurtà, speċjalment f'pajjiżna irridu nevitaw pożizzjonijiet estremi, estremi jew pożizzjonijiet estremi li fil-fatt mhux se jsolvu l-ebda kwistjoni waħedhom u jina naqbel ma dak li inti Però hemm ħaġa illi e, e, nishtiq inkun daċen kritiku fuq fuq il-situazzjoni politika fi Franza fejn il-risposta ta' sikurta forsi e, imxiet wis illi il-limitat il-libertajiet wis jina naħseb illi fi Franza rridu nifmu <coughs> illi kwalunkwe miżura illi temporanjament jagħtu setat lil uffiċċju pubbliku neċessarjament se jkollu effett fuq il-liġi u fuq l-istat ta' dritt, però huwa ovvju illi il-liġi hija parti mill-amministrazzjoni pubblika u din għandha rwol tagħha. U dan mhuwiex rwol arbitrarju. U jien naħseb illi fid-dibattitu attwali Franċiż hemm wis il-problema il tal-istituzzjonijiet pubbliċi edin jiġu eh, marbutin ma, ma, ma problemi oħrajn legali, ġudizzjari, mem lebda proċess illi huwa barra minn dan is-sistema, kollox għandu jkun inkluż fil-liġi u bażat fuq il-liġi. Jista' jkun hemm illi fi Franza hemm liġijiet partikolari, però dawn E, dan, dan it-ħassib huwa limitat u ma' situazzjonijiet preċiżi u eccezzjonali. E, meta niġu għal limitazzjonijiet tal-libertajiet, jiena niddubita illi dak li jinti għatu għaveru jekk l-autoritajiet pubbliċi u l-polizija e, huwa verament għandhom pożizzjoni ta', ta forza. Għandi xi eżempi fid-dipartiment tiegħi e fejn awtoritajiet pubbliċi kienu talbu jarrestaw xi ħadd għal biex jamlu l-mistoqsijiet u ma kellux ma kellhomx permess. Jiġifieri hemm proċedura ċara ta' detenzjoni għandha tiġi applikata u rridu nifmu illi meta aħna edin niprovaw inżommu l-xaħat, irrit ikun hemm bażi legali, irrit ikun hemm sospetti solidi. Aħna attualment edin najdu li nistaw nwissu persuni illi nistaw nsejħulhom għal mistoqsijiet u nistaw uh, forsi anki uh, għom, u forsi dan u eżaġerat. Et nitkelmu fuq l-istat ta' emerġenza u, nistaw nistgħu ngħidu li huwa twil wis u dan u argument ma nafx hekk eh, jistax jiġi applikat hawnhekk il-prinċipju ta' proporzjonalità li għandu jiġi applikat. Il persuni li edin fuq reġistru ta' radikalizzazzjoni, hemm eluf ta' persuni eh, bħala uh, radikalizzati potenzjali. Minix jena eh, qed nitkellem qed nitkellem biss fuq dan ir-reġistru u mhux nidħol fir-reġistri l-oħrajn dawk illi edin hemm biex ninvestigaw fuqhom u rridu nikkontrollawhom b'mod eh, rigorus e li huma marbutin ma' organizzazzjonijiet kriminali. Hemm l elf persuna fuq dan ir-reġistru. Xi 110 każi, każijiet forsi dan huwa każ ta' nuqqas ta' proporzjonalità u forsi hawnhekk iridu niftħu għajnejna. Naħseb illi l-uffiċċju tal-Ombudsman għandu qed jagħmel xogħol eċċellenti u minix se niddubita fuq imma ma nafx hekk l-awtoritajiet pubbliċi hawnhekk mhix qegħdin jindaħlu fil-libertajiet ċivili u <coughs> ma nifhimx għaliex dawn il-miżuri provizori illi saru mandomx ikollom il-suspett illi huma eh, eżerċizzju eh, arbitrarju ta' seta. Grazzi ħafna. Dwar il-qafas legali nixtieq ngħid dan li ġej. L-ewwel L-idea li s-seta amministrativa tfisser seta arbitrarja dan kif intqal anke meta semma regola 67 tal-Kostituzzjonijiet brabta mal-libertajiet għal ħafna deċenji l-imħallef ċivili kien rikonoxxut fil-fatt bħala garantur tal-libertajiet individwali u libertajiet ċivili wkoll. U hemm deċiżjoni mill-Qorti Kostituzzjonali wkoll brabta ma' dan fejn insibu dan il-fatt eh, b'mod ċar ukoll qiegħed imniżżel. Imbagħad meta nqablu il-modell tal-55 hemmhekk hemm differenza b'mod importanti għaliex bil-kontra tal-55 il imħallef tal-liġi ċivili ma jkunx jista ikollu influenza fuq l-arresti domiciliari anki fi proċeduri urġenti wkoll. Hemmhekk eh, inti jkollok proċedura ex post, evalwazzjoni ex post biex wieħed jistabilixi l-legalità tal-azzjoni. Biex inti tistabilixi dwar jekk l-awtorità li qed tieħu l-azzjoni għamliġ dan u li tibqa' tapplika ċerti miżuri u restrizzjonijiet kienx qed taġġixxi b'mod legali. U għalhekk Arno Waħda mill-affarijiet li inkisbu fit-30 ta' Ottubru bis-saħħa tal-maġġoranza parlamentari l-ġdida mill-elezzjoni ta' Ġunju kien li l-JLD ġie introdott u l assemblea u s-Senat li għandhom setat speċifiċi fi Franza issa huma involuti u protezzjoni ġenwina issa hija li imħallef irid ikun jista' jkollu influwenza qabel il-każ bħala garanti tal-libertajiet individwali. Fuq dan qegħdin nitkellmu aħna, dak li nista' nżid ukoll huwa li fil-fatt fil-prattika kien hemm madwar 4500 miżura mill-bidu ta' dan kollu kanna biss xi 130 il-ment. Numru żgħir ġifieri meta tqis l-aktar minn 1000 tilwima fuq livell amministrattiv. Ġifieri ċittadini għalunna li se jappillaw qudiem il-qorti ċivili jew inkella jippreżentaw il-każ tagħhom qoddim assoċjazzjonijiet ewlenin qoddim il-qrati wkoll aħjar jekk milli jmorru fuq l-ombudsman li għandu rwol limitat bħala konsulent fuq il-kondotta professjonali. Ġifiri jista' jkollu setat limitat biss f'dan il-qasam. Xtaqt insomma, nikkommenta fuq dak li qal Arno Danġan. Wara l-proċeduri ċivili kollha li ġew imresqa qudiem il-qorti. Ftit ħafna eh, każijiet kriminali rriżultaw li kienu marbutin mat terrorizmu kien hemm atti kriminali oħrajn li imbagħad kienu involuti aktar tard. Però nista' noddhom fuq is-swaba ta' ta' idejja l-affarijiet li nstabu bħala reati terroristiċi. bidla reali li seħħet din kienet involvi ir-rabta ta' servizzi ta' intelligence ma' pajjiżi ma' servizzi f'pajjiżi oħrajn, kooperazzjoni wkoll fuq livell nazzjonali bejn dawn is-servizzi u wkoll aktar kooperazzjoni mas sistema ġudizzjarja. U din hija regola l-aktar importanti meta niġu għal prevenzjoni Il-mistoqsija tiegħi kienet għalfejn noħorġu b'dan kollu biex imbagħad il-gwadan ikun daqshekk ftit, però nifhem x'qed inti eh, meta inti qed li il-JLDs huma effettivi. Grazzi ħafna l dan kollu. Grazzi ħafna. Anna Gomez għandek mistoqsija. Grazzi ħafna. Smajt b'interess għal dak li kellkom xi tgħidu. Intom tkellimtu dwar miżuri li provajtu eh, fi Franza. Li jitnaħu ċittadinanza lil min kellu aktar minn ċittadinanza waħda. Għandu kun kien il-Ministru Tobira li ħadem fuq dan kollu u Sinjura Stevens ukoll kienet rapporter fuq fajl partikolari staqsit mistoqsija li s suruf laħerti fuq is-suspettati u s-suspetti wkoll Nixtieq nistaqsi jena xi ħaġa dwar xi ħaġa li kienet diskussa fi Franza jekk jisu l-affarijiet l-iżviluppi riċenti. Din l-idea mġnuna fl-opinjoni tiegħi din l-idea li inti teskludi n-nies li huma suspettati b'ċerti attivitajiet. Din hija xi ħaġa li hija possibbli fi Franza bil-qafas legali attwali tagħkom. Dimmaġinaw pereżempju ċittadini Marokkini li jitkeċċew u tistennew li dawn iċ-ċittadini jirċivu trattament xira f'pajjiżhom. Il-qorti tkun ġusta magħhom kieku. Nistgħu nistabbilixxu dwar jekk dawn is-suspettati ikunux ver qegħdin jippruvaw jagħmlu atti terroristiċi mela. Ki permettu? Mela skont il-liġi kvini palissa Franza tista tibbat lura nies li jkunu ġew maqbudin ma frejati. U kol? meta qed nitkellmu fuq miżuri li dawn in-nies jiġu mkeċċija, nafu li dibattitu dibattitu politiku kien hemm gruppi u nies li jagħmlu ċertu proposti kif qed issemmi inti. Imma ovvjament anki Sur Danġan jista' jkoreġini ma tantx ħdimna fuq dan, ma tantx Eh, għamilna progress. Konnet nitkellmu biss fuq dawk in-nies li huma għandhom il-nazzjonalità doppja. U peress li fi Franza ġew missju eh, baħatja eh, fuq abbażi ta' nazzjonalità Franċiża setgħu jiġu espulsi. Imma waqafna b'dawn l-idea. Imma Veru dawn il-kwistjoniet huma drammatiċi anki jekk forsi ngħid mhux qed niwaqqagħhom għaċċajt hawnhekk imma xorta rajna kien hemm li dak li jemma li l-iktar li jafu jimanipulaw terroristiċi huma il-ferroviji u l-aeroporti u eh, jafu amblament anki l ajruplanijiet u timetables tagħhom. Ġifiri, jekk aħna ma nkunux ċerti li għanna sorveljanza tajba, ma nkunu qed naslu għal xejn Fuq it-tini mistoqsija mm, ma nistax xinejt imma nejt biss biex nkunu effiċjenti f'miżuri mal-dawn tajjeb li dawn il-persuni jintbatu f'dawk il-pajjiżi fejn żgur e, drittijiet tal-midem ma mhumiex rispettati. Nispera ġifiri li ma wasalniex li nagħmlu dan. Anki jekk forsi namel ftit xaġa simili. Fil-regoli tal-azil, hemm l-istess ħaġa, dawk li jitolbu l-azil, hemm jidbatu lura dawn il pajjiżi terzi li fl-opinjoni tagħna ngħidulhom li huma sikuri, imma żgur li mhumiex. Żgur li mhumiex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 inna nejdu dwarom dawn il-pajizi, inna d-dejjin bijom. xaħat għalli l-darba l-oħra li meta illu ħafna kun għad diskutu il-konvenzjoni ta', ta um, Ġeniva, diġa kon għad nsemmu ċertu pajizi. Iva, grazzi. Elena Valenciano, vice president. Je vais parler en espagnol pour que ce ne soit pas un débat seulement francophone. Mais oui, mais je vais parler. Justement pour ça que je vais parler en espagnol. <laughs> Mela on a biex de parler. Inti stedintna biex eh, namlu riflessjoni fuq dak li qiegħed jiġri dan l-iżbilanċ ċar favur is-sigurtà kontra il-libertà jew drittijiet fundamentali u dan diġa ġara aħna ilna niddiskutu ħafna fuq il-bilanċ meħtieġ, però l-bilanċ m'għandniex. Però milli jidher kif spjegaw ukoll is-sur tubhom is-soċjetà hija mħasba bis-sigurtà tagħha. Is-soċjetà eh, eh, beżana għaliex eh, rajna affarijiet diffiċli u hemm dan il-biża. Il-problema hija li Eh, dawn it-tip ta' din it-tip ta' ħitma leġislattiva skont il-bżonn ma twassalna mkien għaliex se nkomplu bitraw mitana u leġislazzjoni tkompli tibbies u s-sigurta qed tiġi imposta b'mod aktar ċar. Pereżempju, ftakru daqsxejn aħna normalizzajna l kontroll ta' l-aeroporti infern illum il-ġurnata, però hemm xi ħadd li jagħmel evalwazzjoni tal-ispejjeż marbutin ma dan din is-sistema ta' kontrolli vizavi l-attentati li ġew imxejna fl-ajruporti. Min se jagħmel evalwazzjoni dwar jekk dawn is-sistemi ta' sigurtà eżaġerati li spiss jagħmluha diffiċli l-ħajja ta' ċittadini Ewropej u non Ewropej jekk dawn mhumiex iservu biex nilħu l-għanijiet tagħna dan huwa l-punt. Jekk minflok. Infittxu dan il-bilanċ, jekk minflok dan namlu evalwazzjoni tal-ħsara li qed issir fil-konfront ta' ħafna persuni vizavi dak li ksebna bħala sigurtà, jekk forsi jkun hemm sistema ta' evalwazzjoni, naħseb li ikun tajjeb kieku u naslu fejanna naslu b'mod aktar veloċi. Si, cher collègue, pour répondre. Kollegi, nistan il tubom biex jirrispondi. Iva, jena naħseb li kollox ma kollox. Il-mizuri li it-tieħdu. għandhom anki jekk dejjem ikun hemm l-emozjoni, il-passjoni, dawn għandhom ikunu jittieħdu biktar b'mod iktar razzjonali. Iġifiri, il-liġi ittina il-risposta għabbażi ta' raġunament eh, dwar prinċipji fundamentali tagħna, imma li jkunu preċiżi mingħajr ma jkun hemm żbalji. U għal daqstant konsiderazzjonijiet oħra li jkunu ma jkunux razzjonali ħafna drab kol ikun għal-medja, għal-skop ta' medja. Kienem ma niftakarx kienx fis-Senat jew fl-Assembleja kien hemm xaħat li qal li l-miżuri li jittieħdu jekk verament intom tridun nkun sinċir, edinem hemm biss biex inserħu il-moħ tal-opinjoni pubblika li ġifiri li l-gvernijiet edin jaġixxu, edin jamlu xaħġa li mumiex edin ċeċi beqqi ma jamlu xej. Ġifiri din il-persuna li tkelmet ridet tgħid li jekk ittuni il-mezzi jiena noħroġ miżuri li jkunu ħafna iktar effiċjenti kellu raġun jajtek Ġifieri aħna fuq il bozza liġi dwar l-informazzjoni ekkedna fil-fatt li il-miżuri huma intrusivi wisq li umbat javġu ċertu libertajiet u drittijiet fundamentali. Imma naħseb li dak li intqal fuq is-sigurtà tal-ajruplani, per eżempju, Wa eżempju, e, immaġinaw, e, għada inti tmur f'airport, tasal, e, titla biex l-ajruplan u ma jitċekjawk xej. Inti kollox tajjeb għalik, imma n-nis li għedin warajk jgħidu da xawnu xinu ma daw l-affarijiet, ux kontrolli, mkuħat jamel li jrid ġifiri l-opinjoni tas soċjetà verament ma tibqax tagħmel sens imbagħad. Għalhekk jien ngħid ejja ndaħlu ir-razzjonalità. U mis Sur Danjean nerġa' referi għal dak li qed inti qabel. Hemm dispożizzjoni interessanti ħafna fliġi li daħlet fit-30 ta' Ottubru l-insibu li dan kollu japplika sal-2020 unba din tiskadi u ikonna nerġa' niddiskutu il-fat jekk dispożizzjonijiet il-miżuri x effiċjenti jew la, jekk wieħed jiżommhom jew le, jekk jikkanċellhom xi kella jemendhom. Ġifiri, qed taraw ġifieri ovvjament ħadd ma jaf xejn jiġri mill-Ewropa, mill-opinjoni pubblika u mill-pajjiż fl-2020. Imma em, dan huwa eh, huwa sforz f'dan is-sens. Grazzi. Grazzi ħafna ġaktubu. Jiena eh, ngħidilkom li għadbaqna ftit ħin jekk għandkom xi mistoqsijiet oħra x'tagħmlu eh, f'dan il-kuntast ma tantx tkellimna fuq l-opinjoni pubblika li n-nies huma verament imxebba issa b'dawn l-attentati barbari u għal-Franċiżi per eżempju il-ħajja ma diċ kif kienet qabel jannar l-2015 huwa minnu għax il-teddida terroristika kifet ma jistawx jkun li konna ġustizja li dvarja jiena naqbel miegħek u wkoll avukat imma fl-istess ħin fi Franza kuljum inxejnu xi attakk li jkun se jsir L-eżempju li tajt inti ta' Franza em, smajna kif aħna daħalna ħafna u ħafna miżuri kontra t terrorizmu. Anki jekk hawn min jaħseb li kieku ma namlu xej l-affarijiet jibqgħu xorta, xorta naħseb li strumenti huma utli imma Nerġa' nfakkar ħna pajjiż li għandna eh, teddidiet kbar, teddida damana dejjem aħna eh, jirnexxielna insibu nies li jkunu se jagħmlu xi attentat jew ieħor. Hemm bżonn jiġifieri li l-opinjoni pubblika nikkonvinċuha, bżonn li ntuha l-provi, hemm bżonn nuru li aħna se nirbħu din il-gwerra kontra terrorizmu it-teddida hemm qiegħda, il-biża ukoll, l-istmerrija ukoll. Imma il-persuni li għandhom responsabilità bħal tiegħek aħna wkoll aħna hawnhekk nirrippreżentaw l-opinjoni pubblika. Jekk eh, inti tiddiskuti man-nies dawn dejjem jgħidulek li jibżaw. <coughs> Iva, Signora President, xi ħaġa interessanti mhux jiena nagħmel l-aġenda tal-Kummissjoni ma illum istituzzjoni Franċiża li mhix daqshekk awtonoma hija istituzzjoni li tieħu ħsieb id-drittijiet fundamentali fi Franza jiena ngħid li tajjeb kieku tisimgħu wkoll xandom xejdu l-autoritet eh, ta' Spanja. Il-president tal-Qorti Kostituzzjonali ta' Kalsru fil-Ġermanja, jew nis l-autoritajiet fil-Renju Unit, eh, biex nisimaw kif aġixxew pajjiżi oħra. Għax dawn ukoll sofrow mit-terrorizmu mhux il-numru ta' vitmi li jgħod hawnhekk kienu l-Ingliżi l-ewwel li intlaqtu u l-Ġermanja il-Maħxed il-Christmas Market. Anki ġifiri il-Ġermanja, l-Italja, il-Brigate Rosse, il-frazzjon fil-Ġermanja, il-, brigate dawn huma mitħla tat terrorizmu diġà kellhom ġlieda kontra t terrorizmu. Hemm eh, kazistika ta' eh, orti ta' Karlsruhe tal-snin sebajn li huma eh, interessanti wieħed ukoll jarhom Ġifiri, xtaqt nejdilkom li din l-affari mhix ħaġa biss ta' Franza jew inkella ta' Franza u Brussell. Iva, aħna se niltaqgħu mal-awtoritajiet ta' Berlin, nistgħu nistaw nżidu magħhom il-qorti ta' Kalsruħa u niltaqgħu mal-kollegi Spanjoli, is-sur Danġan u bat Katerina Kinici. Jiena l-ġaktubo nixtieq ngħidlu li jiena naqbel ma żewġ punti tal analizu tiegħu kontra l-terrorizmu l-ewwel net. Dak li misraħ il-moħħ mhux neċessarjament dak li jipproteġi. Huwa punt importanti dan ħafna eċċezzjonijiet li jisserħu l-mod imma li ma jkunux effiċjenti u għet irrit jirġanalizzom. It-tini punt, għal darboħra, ġudikatura u <coughs> sofistikat, hija sofistikata imma l-eċċess tagħha xorta ma tissostitwix il-problemi tal- kif norganizzaw aħjar id-dipartimenti eh, tal-pulizija li jihdu ħsib l-informazzjoni u anki ta' repressjoni. Jina naħseb li fuq il-bdil ta' informazzjoni kważi namlu karikatura minna di. Il-mistoqsija tiegħi kienet kienet kienet hija fuq xi ħaġa jidispieċin eh, jiddispjaċini ħarġa sembi Franċiża. Għax eh, f'pajjiżna konna qegħdin naħsbu eh, biex jitwaqqaf orti speċifiku għal terrorizmu. L-imħallef Morans l-idea kienet Eh, tajba għax wara kollox kien hemm ħafna każijiet. Imma inkwantu għall-organizzazzjoni jisu xejn eh, ma ħareġ li jista iġib il-ħolqien ta' din il-qorti speċjalizzata. Ma taħsbux li eh, il- l-orti kienet taħdem tajb kifini li jonna jkonna orti specifikata mux seġġib iktar effiċjenza. Ovvjament jiena l-organizzazzjoni tal-ġudikatura mux eh, kompitu tijaj li nitkellem fuqa. Speċjalment iktar u iktar meta qed nitkellem fil-Parlament Ewropew, imma ngħid biss li jiena kont president tal-Kumitat tal-Liġijiet meta fl-1986 inħolo l-ewwel inħolqu l-ewwel miżuri kontra terrorizmu meta kien hemm l-attakki ta' 86. Dak iż-żmien kien terrorizmu kien ġej mill-Vant Nofsani. Dawk il-miżuri ta' dawk iż-żmien ħadmu għal dawn l-aħħar 30 sena. Bċertu effiċjenza kienet kwalità ta' dawn il-miżuri. U fl-istess ħin billi kien hemm ukoll ir-rispett tal-prinċipji tal-proċedura kriminali tagħna, ġifieri. Aħna ħloqna ċertu zoni fil-proċedura kriminali tagħna imma din baqet koerenti mal-bqija tal-proċedimenti kriminali. Ġifiri bħal eh, kien kienem kazi li ma kinux ireġġu il-kodiċi ta' sigurtà eh, interna, ġifiri kienet fil-kriminal, kien hemm din il-kwalità doppja f'din il-miżura kien hemm ukoll kwestjoni eh, ewlenija ġifiri li meta ikun hemm rejat li tkun assoċjata ma, ma terrorizmu meta kien hemm din dan it-tip ta' reat isir il-qorti ta' Pariġi kienet tkun responsabbli. Dan sar ilu jsir fi Franza għal dan 30 sena. Ma naħsibx li din il-miżura ma dix taħdem il-kondizjoni ta' dinja, il-tedida terroristika imbidlu. Imma s-sistema eh, ġifiri mish perfetta u anki il-rati differenti ta', ta, eh, ta Pariġi jekk ikon nix orti speċjalizzata fit-terrorizmu, l-idea li kollox imur wieħed nazzjonali dejjem l orti nazzjonali ta' Pariġi. Jena dan se taħloq ċertu problemi ġifiri din li kunem orti nazjonali din hija alternattiva politika u jiena mhux se nitkellem dwara jekk dan jiġri l-effett ikun li l-orti ta' Pariġi li ma, ma jħoċ sib l-affarijiet ta', ta terroristiċi tkuni li titratta dawn il-kwistjonijiet. Ek l-affarijiet jiena, aħnu. Jiena naħseb li din hija kwistjoni li ħarġet ta' malaj, li kienet edeja li ħarġet ta' malaj, imma li għanda tiġi diskussa ħafna iktar fil-font. Il-Gahda Desso, il-Ministeru tal-Ġustizja, et jistudja il-pozittiv u negattiv eh, ta' din il-mizura bħalissa. Iva. Unbat hemm l-eżempji eh, eh, f'pajjiżi oħra hemm kull kategorija. Hemm kull possibilità wieħed ma jistax inqablu l-affarijiet biex ngħidu aħjar nagħmlu hekk u mhux hekk, pereżempju kif isir fi Franza. Iva. Il-prokuratur Mulans ma kienx qed jaqbel u peress li isu u se jkun issa maħtur eh, situazzjoni fi Franza interessanti li nosservaw x'se jiġri. Nisimaw issa il-deputat. Il deputat President. L-għonet ringrazja il-Sur Tubon għal kommenti kollha u l-riflessjonijiet li ġelna namlu u anki tal-trasparenza u l-onestà intellettuali tiegħu u nirringrazzjah verament għax għalina dawn huma elementi importanti u prezzjużi biex naħsbu fuqhom fil-ħidma tagħna fil-kumitat. Meta nitkellmu fuq id-drittijiet fondamentali u ta' protezzjoni ta' drittijiet, jiena nixtieq anki ngħid ħaġa fuq dak li qalet il-kollega Greensbeck u forsi bil-mistoqsija tiegħi e, inċaqla daqsxejn l-attenzjoni fuq id-drittijiet. Inti qatilli li meta hemm Eh, eh, l-episodju ta' xar li għabdo ebdo il-sentiment tan kien li eh, illum kollox huwa differenti, xejn mu l-istess kif kien qabel. U nista' jiena nikkonferma għal anki esperjenza personali illi meta jiġru dawn affarijiet daqshekk drammatiċi qatt ma jkunu l-istess bħal qabel missieri ġimgħa tul mill-mafja 53 sena ilu u fl-imkien miegħu eh, ġew maqtula anki l-portinar u xejn mu l-istess wara għal familjari ta' dawk il-vitmi. Mhux biss għax ma nistawx ikkanċellaw eh, inneħħu mill-għajnejn u mill-moħħ ta' dawn in-nies għax xejn ma jista' jibbilanċa l-vojt illi eh, dan jinħoloq. Inti għamilt Inti tkellimt fuq is-suġġett tal-vitmi u l-protezzjoni tagħhom u dan u kien suġġett li aħna provajna anki ninkludu fid-direttiva tal-ġlida kontra terrorizmu. U illum tkellimna fuq ħafna aspetti ta' protezzjoni ta' drittijiet, u però ma tħallimniex fuq ma tkellmix fuq daw, jien nixtieq nittolbok jekk huwa possibbli li tagħtina daqsxejn iktar eh, riflessjoni fil-font eh, fuq dan is-suġġett dak li aħna daħħalna fil-direttiva. Il-forum ta' protezzjoni li aħna provajna Eh, eh, najdu lill-istati membri biex jinkludu u jekk nistawx namlu ħaġa aħjar, jekk hemmx esperjenzi ta' ċerti pajjiżi li jista' jkunu iktar utli għal pajjiżi oħrajn fejn sfortunatament kien hemm dawn l-episodji. U nirringrazzjak minn qabel anke għal-risposti li ħatina. U nixtieq anke nirringrazzjak tal-li fil-bidu semmejt inti ix-xogħol illi eh, flimkien ma' nata li aħna qed nagħmlu fuq id-drittijiet tal-minuri ta' tfal, għax dawn huma drittijiet eh, eh fondamentali. L-persuni liktar eh, bla protezzjoni, vulnerabli tfal, illi bħalma jiġri anke għal vittmi ta' terrorizmu, bħal vittmi tal-fatti tal-mafja u tal-kriminalità organizzata, u anki b'mod ġenerali fil-kawzi fil eh, eh, għal dawn il-reati. ħafna drabi dawn il-nis għandhom ftit leħen, ftit spazju, ftit prezenza fil-kawzi illi jirrigwardaw eh, dawn il-fatti illi għamluhom vittmi u nishtiq nirringrazzjak tal-li inti semmejtu koll impenn għal dan il-grupp ta' minuri u nittamaw li nkunu nistaw naħdmu iktar fil-fond fuq dan is-suġġett. Grazzi. Madame euh, Chiniki, je voudrais, Kinichi, euh, je voudrais vous dire que... Mela, signora Kinichi, Jekk din naraw minn perspettiva storika usa niftakru li hawnhekk qegħdin fil-Parlament Ewropew ukoll u li għal daqstant aħna irritna dak kollu li ġara fl-Ewropa mill-latti barbari u naħseb li dan għandna inqisu ukoll minn din il- medda storika mingħajr ma ninsew ovvjament il-waqt tal ħajj ta' Berlin fid-89 u l-ħolqien tal-Unjoni kif nafuha llum il-ġurnata wkoll bi sħubija tal-istati membri kollha li kienu imċaħda mid-demokrazija l-aktar minn 40 sena b'din il-perspettiva insomma ovvjament huwa minnu eh, minn dak li eh, kien hemm qabel 11 ta' settembru fissru li kollox inbidel ukoll fl-Istati Uniti anke bħala diplomazija, azzjoni militari, tradizzjoni legali, eccetera. Aħna din insegu l passi ta' dawk li ġew qabilna għaliex din il-kundizzjoni li l 11 ta' settembru eh, fl-Istati Uniti, issa din qegħdin narawha fl-Ewropa wkoll bl-ISIS, l-attakki li rajna fi Franza, fil-Ġermanja wkoll. Id-Danimarka, ir-Renju Unit ukoll. Storikament, il-mistoqsija kellha tkun kif se noħorġu minn dan kollu? Se nkomplu ngħidu sempliċement l-affarijiet inbidlu u mbagħad nadottaw miżuri li nibqa' naħseb li huma sproporzjonati bħala e, stat ta' dritt mingħajr ma naraw ġara fl-modi jew se jiġri fil-ġejjien wkoll. minnaj ma man jisu xtib ta' stat ta' dritt jirtudna. Minna jman jisu xwirt senaddu l-gvernijiet ġejjena li forsi mhux dejjem se jirrispettaw l-istat ta' dritt jew il-prinċipji tal-istat ta' dritt ta' skema ħnaħna. Jew anke f'pajjiżkom stess. U dan huwa wieħed mill-punt li ħasbuni lili. Ejja ma noqdux nifokaw fuq nies eh, fil-popolazzjoni tagħna li għal ċerti raġunijiet serji li nsibuhom fit text tiegħi wkoll jaf jiġu mażula bħala suġġetti għal ċerti miżuri antiterroristiċi, però ma nix noħolqu miżuri lanqas li jekk jispiċċaw fl-idejn żbaljati jispiċċaw joħolqu problemi għal libertajiet tagħna. Huwa minnu jekk inqisu l-istampa usa kollox inbidel U ovvjament, irridu nqisu din il-perspettiva, però rridu naħsbu wkoll dwar x'se jiġri fil-ġejjieni xwirt se nħallu għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Jiena naqbel ma' dawk li jaħsbu li eventwalment din it-teddida se nkunu ħlisna minnha u dan ifisser li filgħodu ma jkunniex inqumu u ninkwetaw dwar attakk possibbli fuq il-karozza tal-linja jew bnadi oħrajn. Issa, it-tieni mistoqsija tiegħek. Huwa importanti ħafna li nqisu l-vittmi. Mhux biss għaliex aħna rridu nfakru l-vittmi u nuru empatija, Dan huwa ovvjament importanti, però apparti minn hekk aħna rridu nqisu lil dawn in-nies biex niżguraw li it-telfa tagħhom itwassalna l-stat ġdid. Irridu naħsbu dwar jekk dawn in-nies jistgħu jiġu integrati mill-ġdid dwar jekk personalment jew professjonalment jistgħux ikomplu għaddejjin bħajjithom minkejja t tiġrib tagħhom. Dan huwa dak li semmejt inti wkoll ovvjament. Però jekk nistgħu nużaw dawn l-esperjenzi biex noħolqu ċertu impetu biex eh, immiddu pass ġdid biex ngħaddu għall fażi li jmiss nitbedu minn din il-marda naddu għal stadju ġdid fil-ħidma u l-ħsieb leġislattiv tagħna wkoll. Aħna preżentajna l-proposti u rakkomandazzjonijiet modesti tagħna. Dan huwa l-ispirtu tal-ħsieb tagħna u nista' ngħidha għall pajjiżi kollha din. Aħna għanna inqisu din l-idea tal-vittmi tagħna. Għanna inqisuhom, però dwar l-status ta' vittmi x'għandna nagħmlu intuhom status ta' vittmi jew inkella inqisuhom bħala ċittadini ordinarji u nkunu viġilanti u nkomplu għaddejjin b'xogħolna. Għaliex hemm avukati li jgħidulek li hemm ċerti dispożizzjonijiet li għandna bżonn fi Franza biex nikkompensaw il vittmi però hemm oħrajn imbagħad li jgħidu li għandna bżonn li jkollna każ speċjali għall vittmi biex intuhom din l-identità speċjali. U aħna ħedna li għandu jkollna il ħolqien ta' din l-identità speċifika għall vittmi u fit-tekst tal-2017 din l-idea insibu hemmhekk. U dan huwa importanti, eh, nkomplu naħdmu fuq hekk. Mhux li nintilfu fid-dettall, però rridu nqisu l-istampa b'mod usa u rridu nisiltu is-saħħa mid-demokrazija tagħna. Grazzi ħafna s-sur Tubon tal-li kont fostna l-lum. Grazzi ħafna wkoll għal din il-passjoni li smajna fl-intervent tiegħek, f'dawn l-idejat tiegħek ukoll. U ovvjament il-kollegi kienu jafu li se nitkellmu ħafna dwar Franza llum. U ħaġa naturali din għaliex dan huwa perjodu interessanti li għaddejjin minnu fil-kumitat tagħna, ovvjament l-affarijiet nbidlu, però dan huwa il-punt tal-ħidma tal-kumitat tagħna dak li nippruvaw nagħmlu kif qed intom ukoll huwa li nirrispondu b'mod Ewropew. fil-waqt li nkomplu nirrispettaw il-kompetenzi u setat differenti. U dak eh, li huwa importanti għalina bħala Europarlamentari wkoll. In-nies għandhom ċerti aspettattivi jixtiequ rispons Ewropew u allura għandna bżonn ħidma konċertata. Għandna bżonn bilanċ xira wkoll eh, f'din il-ħidma, il prezenza tagħkom hawnhekk il-kummenti tagħkom it-tweġibiet tagħkom ituna x'na modu. Grati ħafna għall ħidma tiegħek ukoll ombudsman. Ovvjament, President jiena ġejt hawnhekk mal-kollegi direttur tal-affarijiet legali li familjari ħafna mal dan il-Parlament, pereżempju, u l-kol kemm aħna disponibbli jekk għandkom mistoqsijiet, jew tixtiequ informazzjoni jew dokumenti, qegħdin hawnhekk biex ngħinukom aħna. Eh, Permess tal-Kumitat jew anke direttament. Grazzi ħafna għal din il-proposta. Iva, t-tim tiegħek ma semmejtux jiena. Muriel Kovek, Claudine Jacob u Francis Zamantam. hija telqet miegħek meta inti tlaqt mill-istituzzjoni ta' Ewropej. U x'inhu insomma, grazzi ħafna għannom tal-kollegi kollha, grazzi ħafna li l tim tiegħek għal din il laqgħa tassew importanti. Konna kuntentissimi li kont fostna llum. Grazzi, grazzi kollegi, nfakkarkom li l laqgħa li jmiss se tkun 22 ta' jannar mit-tlieta sas-sitta. It-tnejn ikun u mbagħad 23 ta' Jannar mid-disa sa' nofsija. Grazzi ħafna il-lejl tajjeb.